Punt 14. Prezentazzjoni ta' żewġ studji dwar restituzzjoni ta' proprjetà. L-ewwel dokument huwa dokument fuq il-proprjetà privata marbuta mal-konflitti reġjonali fil-Bosnia Herzegovina, Kroazja u l-Kosovo. Nibdew permezz tal proferessa Mikaela Salamon Umbat Tomislav Boric fuq l-istess dokument. Nistedinkom sabiex tirrispettaw il-ħinijiet allokat għal kull rapport stabilixxejna ħin ta' kwarta billi hemm żewġ rapporti għal kull rapport tu tukom iktar minn 20 minuta il-wieħed, inkella ma jinnexxinix nintemmu x-xogħol tagħna, grazzi. Yeah, does it work? Fine. Tajjeb, tajjeb wisq. Wara nofsinhar it-tajjeb, sinjuri. xtaqt nibda din il-prezentazzjoni Epjanajna l-affarijiet tal-imot li l-ewel intukom stampa ġenerali tal-isfont għal eh, restituzzjonijiet fi żmien anti l-expropriations wara tini gwerra dinija u wara l-indipendenza ta' ċertu pajjiżi tal-Balkani tal-Ponent. Issa, jekk nippruvaw nżommu f'moħħna il-konsegwenzi li tfaċċaw sa mit-tieni gwerra dinjija, nkunu nistgħu naraw illi nazzjonalizzazzjoni ta' mekkanizmi ta' produzzjoni li kienu parti mill-modell ekonomiku soċjalista u l-ewwel ma l-ewwel ta' qatajn jidher l-affarijiet kienu simili ħafna f'dawn il-pajjiżi kollha. Dana kollu konna naraw bħala proprjetà tas-soċjetà. Ma dana kollu il-kunċett ta' xinni proprjetà soċjali ġiet interpretata b'ħafna modi differenti u għandna nżommu f'moħħna partikolarment il-pajjiżi li qed nittrattaw fir-rapport Bosnia Herzegovina, Kroazja u l-Kosovo. Dawn it-tliet pajjiżi kienu jagħmlu parti mill-istat li kien magħruf bħala Jugoslavja U l-izvelup tal-Jugoslavja mill-1945 kien differenti ħafna minn dak ta' pajjiżi oħrajn. Bulgarija, l u l-Albanija, per eżempju. Għaldaqstant, il-modell ekonomiku kien strutturat b'mod differenti ħafna. U dan kien ibbażat fuq kunċett differenti ta' proprjetà soċjali. Li segwa kien tneħħija minn eh, ownership privata. Rridu nżammu f'moħħna illi partikolarment flex Jugoslavia bel-1945 mela u 1990 dejjem kien hemm proprjetà privata. U dan joħloq differenza ma' pajjiżi oħrajn, bħal pereżempju l-Albanija, fejn ma kienx hemm proprjetà privata, kien kunċett li ma jeżistax, jeżistix. Għal daqstant għandna żewġ eh, sinifikati fiħdan l-istess sitwazzjoni. Proprjetà soċjali hija l-forma prinċipali mbagħad eh, biswita għandna l-ownership privata. Issa il-proprjetà eh, soċjali, il-proprjetà ti proprjetà kienet bbażata fuq lassi taħt forum differenti. Proprjetarji kroati ta' proprjetà notaw li kien hemm 30 forum differenti ta' restituzzjoni. U dawn huma modi fost modi prinċipali kif tneħħit proprjetà dawk li kellhom poter politiku dak iż-żmien kellhom immaġinazzjoni fertili sabiex eraw kif jistgħu jaħtfu proprjetà mingħand ċittadini. U dan ovvjament kien jagħmel aktar diffiċli sabiex naraw kif proprjetà Mistru, għabix ngħidu hekk terġa titi, terġa tinata li proprietari għal samjaw design u hemm kondizjoniet għafa soħra rridu neħdu konsiderazzjoni speċjalment meta nħarsu lejn it-tip ta' restituzzjoni. U l-mistoqsija ta' kif proprjetà tiġi reġistrata hija kwistjoni importanti għall-aħħar. Kif proprjetà tkun reġistrata f'pajjiżi differenti? u flex Jugoslavja kellna sitwazzjoni speċifika karatterizzata mill-fatt illi fi stadju bikri il-pajjiż adotta modell li jintuża fl-Awstrija u l-Ungerija. Jiġifieri, kellna żewġ istituzzjonijiet ir-Reġistru tal-Proprjetà u r-Reġistru tal-Art U kien hemm anka funzjoni differenti skont it-tip differenti ta' reġistru. Wieħed kien jitratta l-valutazzjoni legali ta' proprjetà u r-reġistru tal-arts kien eh, jitratta eh, kwistjonijiet u fil-partijiet kollha tal-pajjiż dan kien il-każ mill-1930. Għal daqstant, is-sistema kienet valida fil pajzi kollha. Kien hemm eċċezzjoni waħda il-Kosovo. fej kena sistema għadima mill-Imperu Ottoman u sistema differenti ta' kif terġistra proprjetà. Għalfejn ngħidilkom dan kollu. Najdilkom dan kollu għaliex il-miżuri kollha ta' espropriazzjoni ta' proprjetà, ta' tneħħija ta' proprjetà. Ġew inklużi fir-reġistru Flex Jugoslavia mill-1945. Għal-dastant, tista tara l-bazi illi fuqa proprjetà ġiet eh, esproprijata u dan jagħmilha aktar faċli sabiex tikkonkludi kif tista' twettaq l-istituzzjoni. il-parti li għandha xaqsam mal konflitt reġjonali u anka il-parti li għandha xtaqsam mal-aspett ta' tibdil politiku ma' tnej relevanti f'dan il-kontest. Il-kwestjoni tal-istituzzjoni f'termini ġenerali hija l-esperti legali n avukat u mistaqsija li m'għandix taqsam ma' dimensjoni politika mhijiex mistoqsija diffiċli għaliex tista' tażel waħda minn żewġ sistemi. Tista' tażel il-prinċipju ta' restituzzjoni qabel kompens jew tista' tażel il-kompens l-ewwel u restituzzjoni issir biss f'każijiet eċċezzjonali. U dawn iż-żewġ approċċi huma dominanti fil-pajjiżi kollha, mhux biss dawk li qed nittrattaw hawnhekk. Imma fil-pajjiżi kollha li kienu parti mis-sistema ekonomika komunista. Għal dak li għandu xaqsam kif is-seħ restituzzjoni fl-istudju ħarisna lejn Bosnia u Herzegovina, Kroazja u l-Kosovo. U minħabba sviluppi waqt il-gwerra, li sviluppi wkoll eh, kienu jvarjamu meta li jħorru din hija problema meta niġu għall approċċ uniformi. Għalfejn issa jilkom tistaqsuni. Il-Kroazja għażlet illi tilħu triq illi mill-aspett legali Ejja rib ħafna tas-sistema u provaw isolvu l-problema ta' restituzzjoni il-kwestjoni bażika ta' kif proprjetà hija reġistrata. U kif ikollhom sistema kif jistrutturaw drittijiet ta' proprjetà sabiex jindirizzaw il-ħtiġijiet ta' ekonomija bbażata fuq is-suq. U dawn it-tlet elementi huma marbutin flimkien u ma tistax tifridhom tista' tritħares lejn isfond ta' reġistrazzjoni ta' proprjetà u kif drittijiet ta' proprjetà se jkunu trattati. Il-Kroazja hija l-unika pajjiż li għażlet dan l-approċċ komuni illi jindirizza it-tlet aspetti fis-sena 1996. Fil-Bosnija l-affarijiet kienu pjuttost differenti u aktar diffiċli minħabba l-gwerra li damet iktar u l-istess għal Kosovo illi kienet iffaċċata minn konflitt għal żmien itwal. Però l-Bosnija u lanqas il-Kosovo sissa ma jnexxilhom jimplementaw l-approċċ tal Kroazja. Il-Bosnija għada tipprova tindirizza l-kwestjoni ta' minu responsabli ġitit ta' proprjetà għat ma kellhomx risposta għal mistoqsija u ma nafux appuntu mhix entitajti jew l-istat li jerfaw ir-responsabilità. Kien hemm diskussjoni li kienet eh, tara ħafna dwar dan. Fil-Kosovo, il-problema kienet li minħabba it-tkeċċija tal-massa 1998 ma kien hemm nebda possibilità illi nikkonsidraw modi ġodda kif nittrattaw il-problema. Illum għanna abbozz ta' liġi fuq drittijiet tal-propieta illi qed tiġi abbozzata. X'inhu ma rakkomandazzjonijiet meta nitkellmu dwar restituzzjoni ta' proprjetà? Aħna naħsbu illi drittijiet ta' proprjetà u reġistrazzjoni ta' proprjetà għandhom jiġu trattati bl-istess żmien par restituzzjoni. M'għandniex nħarsu lejhom mod iżolat. X'tista' tagħmel l-Unjoni Ewropea mhux termini finanzjarji imma f'termini istituzzjonali. Jiena naħseb li l-Unjoni Ewropea tista' tagħmel kontribuzzjoni permezz tal-proċess ta' stabilizzazzjoni u assoċjazzjoni, grazzi wkoll għal ftehim ta' assoċjazzjoni u stabilizzazzjoni li wkoll jista' jikkonsidra dan l-aspett. Sabiex dawn il-pajjiżi jers u aktar qrib tal-standards Ewropej. Pont importanti ħafna għandha tkun it-trasparenza fid-drittijiet tal-proprjetà. U hemm bżonn li jkollna ċertezza legali. U la fil-Bosnia Herzegovina u laqas fil-Kosovo manna kas ta' ċertezza legali fil-fatt u tmexxija ineffiċċenti hija tirrappreżenta l-akbar ostaklu hawnhekk. Se nikkonkludi issa, però jiena lest nirrispondi kull mis-soċjalista jkollkom. Grazie ħafna professor Issa Salamon. Grazie ħafna ħankompli l-prezentazzjoni. Żewġ mistoqsijiet prinċipali. L-ewwel mistoqsija Liġi internazzjonali tinkludi dritt tal restituzzjoni ta' proprjetà jew kumpens? Tini mistoqsija. X'kien ir-rwol tal-Unjoni Ewropea u x'jista' jkun ir-rwol tal-Unjoni Ewropea fir-restituzzjoni ta' proprjetà u fil-proċess ta' kumpens flex Jugoslavja fil-pajjiżi illi studjajna ġifieri Bosnia Herzegovina, Kroazja u l-Kosovo. dwar liġi internazzjonali Sew ċaqsma ta' liġi internazzjonali trattaw di kwistjoni l ewwel nett m'għandniex konsens ġenerali jekk dritt tal-restituzzjoni ta' proprjetà jew kompensi jeżistix jew le. Madankollu, restituzzjoni u kompens innataw minn kolpi ġudizzjarji u kważi ġudizzjarji fil-rati ta' drittijiet ta' bniedem. Xri din tip kienet par waħda mill eh, tibta qrati li trattaw kwistjonijiet bħal dawn. L-Qorti Ewropea Dritti ta' Bniedem ta' restituzzjoni jew kumpens f'każijiet illi kienu kellhom xaqsu ma' espropjazzjoni waqt il-ħakma komuniżma fi żmien ta' konflitt fl-ex Jugoslavja, Jugoslavja fil-ċamuntana ta' Ċipru u eh, t-forzati forzati fil-Turkija. Dan skont artiklu 1 protokollu jett tal-konvenzjoni u koll e bazat fuq il-dritt tal- eh, ta' ġuri ġus kont artiklu 6 tal-konvenzjoni daw il-kazijiet kienu jitrattaw l-aktar kazijiet fejn deċiżjoni ittieħdet imma ma ġietx implementata għal perjodu twil ta' żmien. U għal stant l-individwu illi nata l-istituzzjoni fuq proprjetà immobli ma setax jħol possess tagħha. Korp ieħor iwa l-Kumitat trid tal-Nizam ta' Ġus Maquda tratta wkoll kwistjonijiet bħal dawn u qal li dritt għall-ugwaljanza fil-Konvenzjoni Internazzjonali għal drittijiet ċivili kienet miksura ħafna drabi fil-Repubblika Ċeka u anka espropriazzjoni waqt it-tieni gwerra dinjija Huwa waqt ħakma komunista fil-Repubblika Ċeka. Għaliex il-liġi ċeka għamlet distinzjoni bejn barranin u ċittadini ċeki u ma kienx possibbli għal barranin illi jingħataw l-istituzzjoni. Korpi oħra tal-liġi internazzjonali kienu komitati differenti għal ġittijiet soċjali u ekonomiċi, il-komitat kontra diskriminazzjoni razzjali u l-Komitat kontra diskriminazzjoni tan-nisa. Dawn il-Komitati dan kollu ma jistaw jiedu deċiżjoni vinkolanti palma jista' jieħu l-Qorti Ewropea għad tal-Bniedem. Jistaw jieħdu komunikazzjonijiet individwali jekk l-istat konċernat irratifika jew aċċetta ġurisdizzjoni tagħhom u jistgħu jadotaw ukoll rakkomandazzjonijiet ġenerali. Dan ifisser li huma anqas effettivi mill-Qorti Ewropea ta' Drittijiet tal-Nida. L-istess eh, ħin liġi internazzjonali xi kultant tkun marbuta ma' IDPs jew status ta' refugġati, per eżempju drittijiet għal restituzzjoni u kompens jistaw jinstabu fil-ftejim għal nesseba għal Bosnija u Herzegovina fil-ftejm adult tal-Kroazja nistan sejbu dritt ta' istruzzjoni mhux kumpens u fil-pjan artisari għal Kosovo. U kol barra dan għanna ftejm internazzjonali ieħor li kien jindirizza drittijiet ta' proprjetà flex Jugoslavja dan kien ftejm fuq kwistjonijiet ta' suċċessjoni. Għannes ġe għal il-trasferimenti legali wara l-1990 jistaw eh, jiġu eh, kanċellati dar-tem ta' paċi u kol dirizza kustjoni ta' restituzzjoni anka fil-liġi internazjonali. Din is-soft law, kim seħa soft law kol wkoll f'riżoluzzjoni tal-Assemblea Ġenerali tal-Kunsil ta' Sigurtà imma jindirizzaw situazzjoni individuali fil-tlet pajizi li semmejt, il-Bosnija u l-Kosovo, u prinċipju fuq housing u restituzzjoni ta' proprjetà għal eh, rifugġati YDPs. Ovvjament, organizzazzjoni internazzjonali bħal Konsil tal-Europa, l osc u l-Unjoni Ewropea u UNHCR, l-RCS u l-UNB kollha ittrattaw kwistjonijiet ta' restrizzjoni ta' ta' permezz tal-korpi tagħhom. It-tieni parti ta' din il-preżentazzjoni tistaqsi l-mistoqsija x'kien ir-rwol tal-Unjoni Ewropea u x'jista' jkun ir-rwol tal-Unjoni Ewropea fil-restrizzjoni ta' proprjetà u fil-proċess ta' kumpens. Għal din mistoqsija Nannu distinzjoni bażika bejn l-Stati membri pajizi b'ftim ta' soċazzjoni li dan kasu għal Kroazja, ftehim ta' assoċjazzjoni mal-Bosnia d daħħax fisseħ u stati minnajr għal-ftim ta' assoċjazzjoni, iġveri il-Kosovo. Għalfejn hija meħtieġa din id-distinzjoni. Għalix ejjun differenti ta' liġi Ewropej japplika f'dan il-każ. Għall-istati membri tapplika liġi Ewropea ħlief każijiet ta' opt-outs, bħal pereżempju tafu l-opt-out, l-opt-out reċenti mit tratta ta' Lisbona u l-karta għal drittijiet bażiċi. U anka l-ftejm ta' soċjazzjoni u stabilizzazzjoni l-Unjoni Ewropea tapplika liġi tal-Unjoni Ewropea tapplika mod indirett fil-dan xaqsam l-obbligu il-liġi adottat l-akki komunitar. Għal dak għandu x'jaqsam l-Istati membri, id-distribuzzjoni tal-poteri bejn l-Unjoni u l-Istati membri tiddependi kif il-kol ta' fuq il-prinċipju ta' poteri delegati. Dan ifisser l-Unjoni Ewropea għandha biss dawk il-kompetenzi illi jenataw mill-Istati membri u li huma inklużi f'trattat internazzjonali. Madonna kollu, dan il-prinċipju ġim naqqal saċertu punt pal deċizjoni tal-Orti tal-Ġustizja Ewropea illi tkellmet dwar implied powers u f'dan dan il-mod wessat il-kompetenzi tal-Unjoni Ewropea. Għal daqstant. Fil-liġi tal-Unjoni Ewropea memx dispozizjoni li tati Eh, titċara regoli għal dak xaqsam eh, liġa proprjetà fil-komunità anzi għan artiklu 345 illi jgħid illi trattat għandu xie preġudika regoli fil stati membri dwar eh, property ownership. Dan ifisser effetti negattivi għall-Unjoni xaġa int ntqalet minn ċertu esperti tal-liġi, pero jidher li s-sistema ta' property ownership għandha miex ċara, miex definita kif suppost. Tista' tiġi interpretata b'mod wiesa sabiex tinkludi uh, l-ownership jew ta' kollu li jorbot magħha, jew tista' tinkludi biss każijiet fejn uh, proprjetà tista' tiġi proprjetà tista' tiġi nazzjonalizzata. Il-leġislatur nazzjonali li josserva il-punti fundamentali ta' trattat, proibizzjoni ta' diskriminazzjoni għal bażi ta' nazzjonalità, il-libertajt fundamentali u regoli għal kompetizzjoni. Minnaħa l-oħra, il-leġislatur komunitarju jista' jirrestringi proprjetà privanesa biex jilħaq għanijiet komunitarji. Xinu ma għanijiet komunitarji importanti u x'jista' ikunu? Per eżempju, il-mira li nilħu su eh, soċjali kompetitiv skont artiklu 3 ta' trattat u qed jista' jgħid illi Il-komunità tista' intervjeni f'leġislazzjoni nazzjonali sabiex tirregola l-artijiet sabiex tikseb eh, sigurtà għal xek bikollok security of tenure biss il jista' jkollok so effettiv Jekk ikollok so effettiv biss jista' jkollok tista' tilħaq il-mira ta' suq ta' market economy. Għal daqstant hija kwistjoni ta' interpretazzjoni. U tkollokx interpretazzjoni wiesa' jew le għaliex il-sistema ta' property ownership hija sistema li għadha miex tant ċara. Kif għad qabel? Il-libertajt fundamentali jinkludu dritt għal eh, property ownership. Barra minn hekk, il-karta ta' ġittijiet fundamentali hija li hija vinkolanti legalment minn meta tal fis-settur ta' tal-Lisbona tinkludi dritt tal-proprjetà, ugwaljanza u non-diskriminazzjoni u rimedju effettiv u eh, ġuri ġust dan għandu xaqsam ma' kwistjonijiet ta' proprjetà Illi għandhom l-istess kontenut pal trittijiet tal-konvenzjoni ta' drittijiet tal-bnidem. Dan kif insibuħu kol il-kommenti ta' spiegazzjoni għal-karta fuq dritt tal-propieta, per eżempju, stati membri rridu jieħdu konsiderazzjoni prinċipju ta' espettattivi leġittimi dan sabiex ikun hemm kontinwità u dan kif maħluq ukoll mil leġislatur Għal daqstant, jekk il-proprietà ma tkunx sigura fil-proprietà ownership ta' pajjiż għax il-pajjiż pereżempju ma tax restituzzjoni ta' wara il-perjodu komunista. Imbagħad f'każijiet bħal dawn ma jkunx hemm aspettattivi leġittimi fuq din il-biċċart pereżempju. Rakkomandazzjonijiet prinċipali dwar il-liġi internazzjonali r tal-Unjoni Ewropea. Ovvjament kondizjonalità għandha tkompli tiġi użata permezz tal-istrumenti tal-process ta' stabilizzazzjoni u assoċjazzjoni u l-bond powers tal-rappresentant li fil bosnia u anka tal-poteri speċjali tal-EULEX fil-Kosovo. EULEX għandha poteri ta' intervent li jixpul il-dawn li jixpul zintantu li fil bosnia Assistenza kontinua mill-Unjoni Ewropea hija importanti wkoll, assistenza finanzjarja, speċjalment għal building kapital peċetajiet u ġlida kontra korruzzjoni u anka sabiex ikonna mekanizmi ta' forza nagħmluhom iktar effettivi. ċertu alternativi politiċi jistaw ikun appoġġati pal oti ta' restituzzjoni qabel kumpens li ikun hemm rimedju jew li nassistu okkupanti permezz ta' talbit legali u sabiex nestendu wkoll possibilità li nitol prostituzzjoni għall-eredi u non ċittadini, jekk dan ma jkunx għadu l-kas. ċertu pajjiżi jista' jkun neċessarju li nistabilixxu sistemi ta' formazzjoni dwar l-art bi strati differenti. Per eżempju, proprietarji tal-istadju eh, wara komunist, wara ħakma komunista għandu jintwerew. U tal-bit pendenti fuq parti ta' prepta u għandhom jintwerew sabiex property ownership tkun iktar trasparenti. Dawn is-sistemi għandhom ikun aċċessibbli, aċċessibilità hija importanti, ċaġa simili u koll imbdiet permezz tal-European Land Information imma dan jinkludi biss numru żgħar ta' pajjiżi. U sa fejn jien? Tal-bit eh, fuq ċertu tip ta' proprjetà mhumiex klużi. Finalment huwa importanti li jkollna database b'informazzjoni legali. Hawnhekk intemm il-preżentazzjoni tiegħi, grazzi. Grazie. Grazzi. Adesso passiamo. U issa naddu għattini studju u il l-kelma l-Sinjura Laura Stefan, it tani it-tini studju għandu lan dejjem fuq proprjetà imma is-sitwazzjonijiet d-darba jimbidlu jisiru Rumanija u l-Bulgarija u l-Balkani tal-Punent. Grazzi ħafna. Dan l-istudju jħares lejn dak li ġara f'dak li għandu xassa ma' proprietà privata wara il-bidla politika tar-reġim meta spiċċaw ir-reġimi soċjalista u komunista għas-soċjetà li għandna llum il-pajjiżi li ħanitkellmu fuqhom huma iktar numerużi minn ta' qabel nħarsu inħarsu lejn l-Albanija, Bosnia Herzegovina fost oħrajn. Kif tistgħu taraw dawn huma pajjiżi li qegħdin fi stadji differenti f'relazzjonijiet mal-Unjoni Ewropea kif xi ħadd xi huma iktar stati membri antiki u oħrajn għadhom kemm daħli wara waqt li oħrajn huma kandidati l-istruttura ta' tal-istudju huma kif ġej. L-ewwel qed nitkellmu fuq summarju eżekuttiv mbagħad l-introduzzjoni u mbagħad l-ewwel parti li fejn ħarsu lejn il-liġi internazzjonali u l-liġi tal-Unjoni Ewropea. Fil-Kastana, liġi internazzjonali tfisser konvenzjoni ta' drittijiet fundamentali f'dak li minħabba f'dak li għandu xasam ma' tibdil f'reġims għandna għandna regolamenti differenti f'dak li għandu xaqsam minn dawk fej għandna konflitti. Fit-tieni parti mbagħad nitkellmu fuq restituzzjonijiet ta' daw is-sitt pajjiżi. L-analiżi ta' kull pajjiż jimxi xi ftit jewis l-istess struttura. Aħna nibdew bidea ġenerali mbagħad nitkellmu fuq kwistjonijiet ta' nazzjonalizzazzjoni u konfiska u mbagħad ngħidu fuq x'ġara wara t-tibdil tar-reġim bir-restituzzjoni, tipi ta' restituzzjoni u x'tip ta' proprjetà nitkellmu fuqha, qed naraw f'ħafna pajjiżi fej l-istituzzjoni ta' art agrikola eccetera ja maqsuma na xi differenzi f'xi pajjiżi dwar l-istituzzjoni ta' bini u l-istituzzjoni ta' art. Imbagħad intemmu kull case study b'konklużjoni speċifiċi għal dawk il-pajjiżi. Meta qed nitkellmu fuq il-Konvenzjoni Ewropea ta' Drittijiet Umani, Aħna qed nitkellmu l-iktar fuq dak interessana fuq l-artiklu wieħed protokollu wieħed immanka artiklu 6 tal-konvenzjoni li jitkellem fuq ġuri ġust. Hawnhekk aħna interessati it-tip ta' tal-biet illi <clears throat> waslu quddiem il-rati mill-pajjiżi kollha kopet l-istudju tagħna. Qed nitkellmu fuq non infurzar ta' deċiżjonijiet mhumiex finali, qed nitkellmu wkoll fuq proprjetà li tkun ittieħdet fil-każ ta' eh, protected tenancy u qed nitkellmu fuq eh, rati superjuri li fl-aħħar eh, ma jaċċettawx ċerti sentenzi li jkunu nataw minn rati ora tal-istess pajjiżi. Qed nitkellmu fuq ħlas li ma jkunx sar Umbat, meta niġu għal restituzzjoni ta' proprjetà li tkun jew minħabba e, eh, jolja jew minħabba ostakli oħra. Issa aħna rridu ngħidu sa mill-bidunet illi l-kompetenza tal-Orti Ewropea ta' Drititu tal-bniedem titħol biss wara li l-pajjiżi in kwestjoni jkunu firmaw din il-konvenzjoni u fil-fat għanna podġejna fl-istudju lista ta' snin meta daġġara għal kull pajis kopert f'dal-istudju. U għawnek għaw xi statistika Meta nħarsu lejn kull pajjiż u nħarsu lejn numru ta' applikazzjonijiet li għadhom pendenti fit tmiemittu l-2009, għandna nirreferu għall-2009 x'dan kienet l-unika data fi żmien meta aħna temmejna dan l-istudju aħna nħarsu lejn kemm kienu applikazzjonijiet ġew iddikjarati inammissibbli, numru ta' sentenzi li ħarġu mill-qrati, kemm kien hemm violazzjonijiet taħt il-protokoll wieħed ta' artiklu wieħed u jekk dwar ir-rispett tal-pajjiżi l-qorti sabiċ li hemm problema sistematika mal-mod kif tiġi restituzzjoni għall-Albanija, l-Bosnija u r-Rumanija l-qorti fil-fatt sabet problema sistematika. Issa ħnitkellmu iktar dwar l-ispeċifiċità ta' kull pajjiżi meta naslu għal dawn l-istudji tal-każijiet. Imma pereżempju għas-Serbja aħna nafu li l-qorti għadha ma sabiċ problema sistematika ma jfissirx però li xi ħaġa ma jfisser xejn fis-sustanza illa għaliex is-Serbja ta' ma bdiċ sistema ta' restituzzjoni allura ma sibniex eh, problema sistematika sissa. Mhux se nidħol fid-dettalji dwar il-kompetenzi tal-Unjoni Ewropea x'il-kollegi tagħna diġà għamlu qalu dan fl-istudju ta' qabel. Imma ħan nitkellem biss dwar aġenzija li naħseb tkun taħtieġa għal iktar riċerka fuq dan il-suġġett il-fundamental Rights Agency li għandha tifformula opinjonijiet dwar restituzzjonijiet ta' drittijiet tal-bniedem fl-Ewropa u fejn dan għandu jkun kopert permessa din l-Aġenzija. Issa, nidħlu iktar rib il-pajizi għaw lista ta' kwistjonijiet li aħna sibna il-li huma xiftit jewis prezenti fil-pajizi li aħna ħadisna lejhom l-ewwel kwistjoni kbira hija l-adozzjoni ta', ta politiki ta' restituzzjoni tu għandi nsemmijaw il-fatt illi relatati ma jfissirx ktipi kollha ta' proprjetà għax li rajna kien illi L-inqas kontroversi li kellna dwar tipi diversi ta' proprjetà iktar kien hemm possibilità dak il-pajjiż li jirregola il-politika ta' restituzzjoni. Dan iktar faċli fart agrikola. Iktar faċli u fil-bidu ta' snin design, iktar ma' morru qoddim nitkellmu mbagħad fuq eh, restituzzjoni ta' bini, binijiet iktar f'postijiet urbani, mbagħad iktar għandna insibu komplikazzjoni. Għanna il-politika eh, mhix ċara, aħna rajna bdil f'dawn il-politiki bidliet li għamluwa diffiċli ħafna l-amministrazzjoni biex eh, taħdem fuqhom il għaliex jekk għandna jekk il-politika tinbidel kol nejdu aħna erba' snin, allura huwa diffiċli ħafna l-amministrazzjoni biex iżżomm mal-bidla. Mbagħad għandna li kwistjoni ta' implementazzjoni li huma marbuta mal-liġijiet li jsiru ma' żmien. M'għandniex ninsew il-kwistjoni ta' week restitution capacity fl-amministrazzjoni illi mijiex neċessarjament għandha x'taqsam ma' restituzzjoni ta' proprjetà imma għandha impatt fuq ir-restituzzjoni il għaliex aħna qed nissaqsu lill-amministrazzjoni biex li twettaqa din il-ħidma waqt li l-amministrazzjoni għandha il-problemi tagħha. Mbagħad għandna problemi sistematiċi fil-ġudizzjarja wkoll ikollhom impatt fuq l-implementazzjoni ta', ta politika tal-istituzzjoni minħabba politiċi li jinbidlu kull żmien għal naraw eh, drittijiet li huma doppi u ripetuti li huwa diffiċli biex issolvihom waqt li inti eh, eh, meta jkollok dan il- xol doppju mbagħad dwar kumpens aħna rajnieħ effettiv saċertu punt. X'nista' what tista' tagħmel l-Unjoni Ewropea kif qed samil bidu l-pajjiżi mhumiex l-istess. U qegħdin f'mumenti differenti fir-relazzjoni tagħhom mal-Unjoni Ewropea. Allura ovvjament għandek differenza kif tħares lejhom l-Unjoni Ewropea. Aħna nissuġġerixxu l-kontinwazzjoni ta' mekkaniżmu tradizzjonali ta' monitoraġġ. Imma mbagħad aħna ninsistu li nħarsu mhux bis l leġizlazzjoni ma l-implementazzjoni ta' din leġiżlazzjoni għax aħna rajna li ċerti pajjiżi adottaw il leġizlazzjoni ma mbagħad kellhom problema fl-adozzjoni tagħha. Umbagħad dwar pjanijiet ta' azzjoni aħna nissuġġerixxu skadenzi u li konna timetables għal dawn l-istituzzjonijiet responsabbli u rridu nfakru li din ir resitazzjoni ta' proprjetà ma tiġix mingħajr spiża u dan l-ispiża irridu narawha skont il-ċirkustanzi preżenti allura idea li nfittxu xi finanzjament għandu jkunu parti mid-diskussjoni bejn l-Unjoni Ewropea u dawn il-pajjiżi rridu nħarsu kif nistgħu ngħinu permezz ta' fondi u tislifs speċjali imma rridu naraw x'effetti jkollok ukoll x'effetti jkollu fuq id-deficit eh, speċjalment minħabba li żminijiet li għaddej minnhom dan is-suġġett huwa relevanti ħafna issa dwar il-case studies. Aħna provajna nippreżentaw b'mod eh, sintetiku kull pajjiż x'sibna fih Aħna kellna nistgħu nagħmlu mistoqsitu u tweġibiet fejn nistgħu nagħtukom iktar dettalji. Pereżempju fl-Albanija aħna rajna 1992 kena l-ewel liġijiet ta' privatizzazzjoni mbagħad kien ehm, trasferiment ta' appartamenti u bini u eh, art agrikola, mbagħad dwar kumpens ta' proprjetà saret fl-1993 u kellna bidla fil-politika ta' restituzzjoni ta' art. Imma dak li rajna u dan jorbot ma' suġġerimenti li aħna natu biex inħassu l-implementazzjoni huwa illi fuq illi ir-regolamenti huma nieqsa meta niġu għall-implementazzjoni biex fil-fatt jaslu biex fil-prattika jagħmlu restituzzjoni. Dwar il-Bosnia Herzegovina fl-1996 sa żewġ liġijiet ġew adottati fir-Repubblika ta' Kritska u fil-1997 kien hemm sar id-dritt ta' e, occupancy u da sar fuq il-mas dan sar ukoll fuq il-livell ta' Repubblika Ċiska fil-sena fil, fil kien hemm liġi f'din ir-Repubblika il-imbat il ġiet eh, għanna eh, erba snin ta' liġi applikata fuq restituzzjoni tal-liġi ta mbagħad din l-istess liġi ġiet sospiża mir rappreżentantoli. Aħna rajna wkoll kolf dal istudju abbozz li ħareġ fl-2009 li jitkellem dwar restituzzjoni u kumpens. Ġermen dak li rajna f'dan il-case studies huwa li daw imorru fl-imkien bl-ewwel għażla tkun għal restituzzjoni u t-tieni ikollok kumpens finanzjarju. Umbat il-liġi tkopri tipi ta' proprjetà kif qed intaraw fuq l-iskrin. Imma daw ma ġewx adottati, adottati allura ma nsawx nitkellmu fuq dan ir-reġim li qiegħed f'postu bħalissa. Għal-Bulgarija aħna differenzjajna bejn art agrikola u dik urbana fl-1991 ġiet adottata il-liġi u tkellimna dwar restituzzjoni u kumpens fl-1992 saru emendi favur restituzzjoni daw ġew adottati u mbagħad fl-1999 saru emendi li ġew introdotti qed nitkellmu fuq dawn il-shifts f'daw il-politiki imma l-proċedura amministrativa kienet ċara allura sal-2000 sas-sena 2000 kważi 99% tal-art ġiet restituita. Imma għandna nsemmu hawnhekk illi il-massimu l-ammont massimu ta' art ġimizmum Allora maħniex qed nitkellmu illi ġi liberat, tiġi liberat għall art kollha, met nitkellmu fuq li tinata il-massimu tal-plots skont liġi. E, dwar l-urban fl-1992 ġiet adottata liġi sakemm e, sakemm il-liġi kienet għadha teżisti u li kienet proprjetà tal-istat u fit-tmim l-2000 is-sena 2000 kienem percentaċ sew tal-art li ġiet restituita. Issa kwistjoni ta' kumpens. Hawnhekk dak li rajna huwa li kienem tipi differenti ta' kumpens finanzjari li jagħtu partijiet ideali, possibilta kienet li jagħtu shares f'intraprizi u t-tielet possibilta kienet li joħorġu bonds ta' kumpens. U daw ukoll kienu differenti, xi wħud kienu tradable fuq eh, l-stock exchange, oħrajn kienu kellhom xaqsum mal-housing u oħrajn ukoll innataw f'dak li għandu xaqsam ma' foresti li qabel kienu nazzjonalizzati. Imma trasparenza baxxa tal-proċedura influenza b'mod dirett il-valur tal-bonds ta' kumpens. Allura dan għal darbora kienet kwistjoni pratika li rajna mhux neċessarjament li għandax ta' sama liġi imma li kollem pat serju fuq dawk li irċivaw irċivew bonds ta' kumpens. Fil-Kroazja fl-1996 Aħna kena l-ewwel liġi ta' restituzzjoni ta' art eh, li kienet meħuda mir-reġim dwar eh, kien hemm wieħed u sebgħin fil-mija li tal-istituzzjoni sissa ġew restituzzjoni u 69 talba ġew approvati mill-amministrazzjoni. Il-problemi li aħna rajna kellhom xjaqsmu mal-konflitti ta' interess ta' dawk li supposti jirrestitwixxu il-proprjetà u jkunu wkoll dawk li għandhom il-proprjetà issa. Proċedura amministrativa miexja bil-mod, dokumentazzjoni nieqsa konflitti ta' interess fuq l-istess proprjetà, il-kwistjoni ta' protected tenants et noqrob lejtrim ta' prezentazzjoni tijaj Rumanija u nekk qegħdin nitkellmu dwar reġims differenti li għandhom x'jaqsmu mat-tip ta' assi li kienu qed jikopru proprjetà agrikola u foresti fl-1990 kien hemm drittijiet ta' oti għal tart għal tarziet fl-1991 kellna il-liġi ta' l-istituzzjoni ta' art agrikol tal-għalli mhux biss ta' tlura drittijiet ta' proprjetà minn dawk li kienet ittiħdilhom imma ħolqod drittijiet oħra l dawk li kienu qegħdin jgħixu fil- l-irħula. U l-art koperta kienet art illi kienet miżmuma minn dawn l-irtizet kollettivi. Kien hemm ukoll art mill-irtizet statali li mbagħad fil-1990 ġew eh, privatizzati. Fl-aħħar ta' snin design 77% ta' titli proprjetarji inataw li kopru kważi 85% tal-erja li ġiet eh, claimed. Umbat bħala proprjetà dinja proprjetà urbana pjuttost storja differenti fl-1995 il-Qorti Suprema għalet li dwar restituzzjoni il-rati ma jistawx jagħtu deċiżjonijiet finali fuq proprjetà. ura fl-1995 kellna l-ewwel liġi dwar restituzzjoni ta' e, art li ġiet konfiskata bit-titlu dan ifisser li jkun hemm dokument legali fil-gazzetta uffiċjali li xi art kienet ġiet meħuda minn ċertu individwi. F'dal każ biss setgħu ċerti nies setgħu jieħdu l-art lura din il-liġi u koll permettiet biex eh, min jiex fil-appartamenti seta jitlob biex jixtri l-appartament tijaw. Fl-1998 il-liġi dwar eh, l-art publika saret li jamlita possibli li kien kif kien il-mod kif ittieħdet l-art minant ta' min kienet, se daw setaw jieħdu l-art lura. Um, fl-1991 ġiet eh, adottata liġi oħra dwar restituzzjoni u kompens jekk ir-restituzzjoni ma stax tingħata. Fl-2005 l-ambitu ta' din liġi eh, ġie mwessa biex ikopri proprietà immobli intużat li kienet intuża mill-istat għal diversi għanijiet bħal pereżempju sptarijiet u raġuni ċivili. Fl-2009 liġi li, l-ewwel liġi saret li art li kienet mixtrija Eh, minn dawk li kienu jgħixu fihom ma setax tindbat tingħata lura ta' min kienet qabel. Dak li rajna fir-Rumanija kifet fil bidonet ta' din il-prezentazzjoni kienu marbuta ma' shifts ġenerali fil-politiċi eh, l-anijiet tal-amministrazzjoni għatem problemi eh, il għadhom pendenti fil-amministrazzjoni fil-irati dwar id-drittijiet li dak li għandu xaqsam ma nuqqas taqbil bejn ta' min kienet qabel umbat ta' min għant min marret wara. Umbat problemi bi sistema ta' kumpens, jekk il-kumpens ma kienx eh, fi flus, kienem kumpens ieħor li ġi aċċettat u mod kif ta' bonds illi ma jkunux listed fil-stock exchange u daw ikunu ta' problema. Fl-axħar, ma' mux linqas, il-Serbia nistaw nejdu mill-bidu li sissat ma kien saret lebda deċizjoni għal restituzzjoni fl-2005 kien liġi li fija n-nis kienu mitlubin jirreġistraw għan nazzjonalizzazzjoni ta' propieta għanna numru għawnek qabel id-deadline u warajħ u ħaf u lebda minnhom ma ġew iċċekjati għall-accuracy tagħhom u ħadd ma jaf kemm kemm hemm minnhom li huma validi. 2002-2003 kien hemm l-ewwel abbozz mill-Gvern Serb dwar restituzzjoni ġiet introdotta ma qatt ma ġiet pubblikata fl-2007 it-tieni abbozz ta' liġi dwar nazzjonalizzazzjoni ġiet ippreparata imma di wkoll spiċċat imma fl-2009 liġi ġdida dwar kostruzzjoni u planning ġiet adottato fl-istess inkella żviluppi f'dak li għandu jistazam ma' trasferiment ta' proprjetà tal-istat illi aktarx ħajkollha impatt fuq il-possibilità li jsir restituzzjoni kif il-privatizzazzjoni u koll ħajkolla eh, impatt fis serbja għal-restituzzjoni tal-att. Dik kienet il-prezentazzjoni tiegħi, ningrazzakom ħafna u l-estan il-akun mistoqsijiet jistgħu tagħmluna. Grazzi ħafna. Grazzi ħafna. Issa Peress il l li ġejjin għandhom xessu ma tal-istudji, issa nagħti l-kelma tlet e, kellima prezenti, un mbagħad niftaħ id-dibattitu għal dawk il-parlamentari li talbu biex jitkellmu. Taqblu allura issa nagħti l-kelma lis sur Paradijas. Grazzi ħafna jiena status Paradijas President tal-Unjon Nazzjonali tal-Sidin tal u waħda mill-aktar assoċjazzjonijiet odma u avukati fil-Greċja. Għandi dokumenti fuq l-istudji li għanna. Meta l-ħajt ta' Berlin waqa, aktar minn 20 sena ilu, u meta ir-reġimi eh, tal-ex Unjoni Sovjetika waqgħu ħaddu l-libertà tagħhom in-nies imma mhux il-proprjetà li kienet ikkonfiskata mir-reġimi totalitarju li kien hemm qabel allura żew studji li hemm illum jippruvaw janalizzaw waħda mill-aktar kwistjonijiet ekonomika ekonomika legali u soċjali mill-aktar komplikata li ħalla dan ir-reġim. aħna rridu naraw x'nu ma l-kwistjonijiet rridu waslu biex għadha ma nstabir soluzzjoni. Meta għet iqis kemm kemm komplikata l-problema dawk li kitbu dawn ir-rapporti ħarġu rapporti malajr u f'qasir żmien kellhom eh, jorbtu fuq l-informazzjoni li tawhom il-gvernijiet mingħajr ma qisu biżejjed il-fema tal-vitmi. Dik hija l-problema, allura r-riżultati iktar jisuqment konkludu li f'ħafna każijiet jew il-problema kważi solvit jew il solvit jew inkella ma tistax iġi solvuta u dan mhux il-każ. U mhux il-każ minħabba li proprjetà privata immobli emmek kienet u emmek għada biex fakkarna fuq din l-inġustizja l-kbira. Ftit kummenti issa fil-qosor fuq il-kas tal-Albanija. L-istudju ma jarafx li l-proċedura biex wieħed eh, jitlob li wieħed tingħatalu l-proprjetà lura hija proċedura tiswa ħafna flus. Għal kull sit 200 metru kwadru li ħajjingħataw. Imbagħad wara snin fuq snin li wieħed jista' jistenna illi jingħatalu aktar proprjetà. U sadat għal jistennew illi ħatina tal on kompens. Mill-1991 ittieħdu xi miżuri mill-gvern skont ir-rapport, però xi miżuri ma semmewx bħal per eżempju il-korpi uffiċjali fuq livelli differenti tal-gvern jagħmlu diffiċli biex wieħed jibih il-proprjetà fil-Kroazja. Żewġ dokumenti fundamentali ġew imbabsa l-qorti istituzzjonali dwar eh, libertajiet fundamentali fl-2002 u anke eh, l-Qorti Kostituzzjonali tar-Repubblika tal-Kroazja eh, dawn taw il-parir tagħhom. Fil-kas tar-Rumanija l-istudju metix kas illi dawmin qed joħroġ minħabba rrida nuqqas ta' rida politika. U l-aktar soluzzjoni rħisa biex tissolva l-problema meta jkun hemm żewġ sidin għall-istess proprjetà i illi il-proprjetà tingħata lil wieħed mis-sidin u lil ieħor eh, ieħor liħor tinatalu eh, jina talu kompens, għax dan it-tini wieħed ikun xtara l-art minn il-gvern, meta l-gvern ma kienx is-sit ta' din il-propieta. Feħernet fil-kasta Serbia, pala referenzi qed jintużaw informazzjoni li huma taħt il-kontroll tal-apparatus politiku tas Serbja jew atturi oħrajn illi ovvjament mhumiex favuri li jkun hemm is-suq miftu. Allura dan waslu għal konklużjonijiet e, e, dak li kitbu rapporters illi memx art xtinata aktar u e, aħna nħossu li dan mhux minnu nistgħu nagħtu evidenza ta' dan. Biex nalaq nixtieq ngħid ftit kellna żmien biex naqraw dawn ir rapportu minħabba li il-gvernijiet għandhom jiġu marfa fuq dawn l-istudju, ħna nissuġġerixxu li l-komitat jieħu deċiżjoni wara li ħalli naqra aktar ħin biex nistudjaw aktar ir-rapport u nofru opinjoni u li jorganizza fil-ħarifa li mis diskussjoni fil-fond mal-pajjiżi involuti kollha mod formali jew informali sabiex nisimgħu l-opinjoni ta' kulħadd fid-dettalji kollha jiġu miflija. Sa dan it-tant Fissem il-Union Internazzjonali ta' Sidin tal-Proprjetà nitlobkom biex il-petizzjoni tagħna żommuha miftuħa sabiex il-gvernijiet ikkonċernati jarfu li l-Parlament Ewropew kien qed ħares fil-fond lejn din il-kwistjoni u allura jiġi imħeġġeġ biex ehm, jsib soluzzjoni għal din il-kwistjoni jekk eh, żommu l-petizzjoni miftuħa żommu ħajja din il-problema it-tama anzi iżommu ħajja it-tama illi tinstab soluzzjoni għal dawn il-persuni kollha li għal ġenerazzjoni tħaġġew imċaħda. Grazzi, is-Sur Claudio Smott. Grazzi, jina għatlu xrit najt, ġifir tkellemu fismi u koll, mandi xalfen nitkellem. Grazzi ħafna. Naddu issa għal għanna konsuela Ferreja. Grazzi ħafna, nsellam il-kolħat. Jina għana Flora, jina avukata, rappresenta l-data l propietari u tmin NGOs, fostom dik li jina meċi. Edha u dimkom il-lum biex niprezentalkom il-kawzi li waslu għal-għada serja illi il-propietari s-sidin edin jisiburuħom fija skont il-liġi 112. Huma vitmi ta' proċess li ma mexiex sew. L-inkoerenza leġislattiva, il-ksur tal-prinċipju non reattrattività tal-liġi aspetti li ġew semmew ukoll fl-istudji waslu għal danni li sofrew il proprjetarji mill-istat rumen. Konsegwenzi i li hemm sensila ta' każijiet quddiem il-Qorti Ewropea ta' Drittijiet tal-Bniedem. Rapport jitkellem fuq il-kas tar rumanija mingħajr ma jis il-mod ta' kif il-problema ġiet indirizzata f'pajjiżi oħrajn illi eh, kellhom iħarsu il- proprjetari li xtraw dawn l-artijiet. U kienem moħra li ta' kompens li l-proprietari. rapport tal-Kommissjoni ma jirrepreżentax is-sitwazzjoni ta' dawk illi xtraw il-proprjetà mill-Istat Rumen. Wara li skadew is sitxur mill-1996 mill-Istat Rumen il-liġi 112 ġiet eh, dikjerata bħala kostituzzjonali u il-proprietarji għandhom eh, dritt skont il-konvenzjoni tal-1904 u design meta daħlet fisseħ il-kostituzzjoni. Kien hemm leġislazzjoni li ġabet kawsħi u din il-kwestjoni tal-otilura tal-proprjetà lura tal proprjetà fetħita u tata kolla ħarġita fl-idejn tal-mafja li kienet eh, edha u koll bil-subajja f'daw l-affarijiet tal-propieta. Fl-1950 ġiet nazzjonalizzata l-artijiet f'Karakax, ġifiri qabel l-1994. L-eks proprietarji fin-nuqqas ta' deċiżjoni definitiva m'għandhomx eh, mhumiex iqsel għandhom għassi skont l-artiklu wieħed tal-protokoll dawn ixtraw il-proprjetà skont il-leġiżlazzjoni fis-seħħ fil-proprjetà. Il-Qorti Kostituzzjonali Rumena qed tuża l-istess raġunament fid-deċiżjoni 73 aħna nixtiequ ngħidu illi hemm effetti soċjali marbuta ma' dan il-proċess tal-loti l-ura tal-propieta xewħut eh, ma' nistawx nkunu ġusti maħħom u tuħom drittijiet taħħom billi nħidu drittijiet taħħatiħor. Kien hemm nies qed jgħixu fl-appartamenti għal aktar minn 30 sena, nies imdaħla fi żmien waslu għal pensjoni li għandhom dħul baxx persuni li issa taħtu fit-toroq kienem eh, suwiċidi, nis ħadu ħajitom, familji li tfarku. Il-Qorti Ewropea ta' Drittijiet tal-Nidem u l-Qorti Ewropea u l-Unjoni Ewropea għandhom jisu d-deċiżjoni tal-Qorti Kostituzzjonali, d-deċiżjoni 33 tal-Qorti eh, tal-High Court. Liġi u koll liġiet ukoll meqjusa bħala li tistabilixxi bilanċ bejn l-eksidin u s-sidin prezenti. Minħabba li m'hemmx regoli ta' applikazzjoni li suppost ħarġu fi frata l l-2000 u dissa din il-liġi ma tistax tapplika bħalissa leġislazzjoni fisse għanda għandha tiġi mibdula. Kull bidla fil-leġislazzjoni joħloq problemi serji. L-istat rumen għandu jiġi meju, mejjen biex jieħu miżuri amministrativi u finanzjarji ħalli japplika il-leġislazzjoni fis seħħ leġislazzjoni li għandha lan li tikkompensa lill-eksidin. Il-fond proprjetata għandu jiġi wkoll imdaħħal fil borza Komitat tal-petizzjonijiet huwa mitlup biex iqis l-impatt ta' kull proposta fuq il-qada legali bħalissa u ġejjina tal-sidin skont il-liġi 112. Grazzi. Grazzi ħafna. Niftu d-diskussjoni. Naddu deputati li xuq jitkelmu. Is-sur Buzinatu. Sur President, eżis kollegi, eżis eh, rappresentanti tal-petizjonanti għawnek, nishtiq nitkellem fil-qosor fuq il-pajizi tal-Balkani tal-Ponent li professur eh, Bojċ tkellem fuqom. Jiena, kot nisana dan il-rapport jgħamil referenza għas situazzjoni tal-Kroazja fuq id-drittijiet tal-refugġati u tal-sidin illi ħallew iż-żoni tal-konflitti u l-lum skont id-data tal-UNHCR qed ngħidu li hemm 70,000 persuna konċernati il-parti l-kbira ġejjin mill-Kroazja u ma ġiet proposta lilhom ebda soluzzjoni biex nitkellem nuża l-kliem tal- -klim tal rappresentant għalli tal-Kommissjoni Ewropeja, dawn nistaw nejnuhom biss jekk nidentifikaw ninnegozjaw mal-Kroazja qabel ma din tissieħeb id-dikjerazzjoni ta' Sarajevo li minnu ħareġ il-ftehim ta' Sarajevo kellu lan illi jirregola l-problema tar-refuġġati u tal-persuni li kellhom iħallhom djarhom l-internally displaced persons hija kwistjoni importanti ħafna għall parlament Ewropew. U jiena qed istana li dan l-aspett jiġi trattat fil-rapport tiegħek. Il-ftehim ta' Rambuje mhux istrument legali. Dak il-qbil ta' Rambuje falla waraħ kien hemm il-gwerra ta' Kosovo. U mandu ebda seta legali obbligatorja u il-pjana tisaris ma ġiex adottat wara li kien hemm oppożizzjoni min-naħa. Allura, ma nistgħux inqisu għam dawn bħala referenza legali għanna bżon xaffarijiet oħra minn flok. Nixtieq infakkarkom ukoll li f'pajjiżi bħal pereżempju l-Albanija u s-Serbja sissa hemm skejjel pereżempju knejjes jew ċentri kulturali li jappartjenu għal minoritajiet etniċi li ma netawx lura u laqas ma kien għata ebda kumpens simboliku biex nitkellem fuq eh, eh, kumpens eh, individwali qed ngħid li jingħata simbolu l komunità li ovvjament dawn huma affarijiet li għanna nsemmu mal-pajjiżi kandidati fuq l-istudju tal- Professur Stefan, nixtieq ngħid li fil-fema tiegħi dan l-istudju ma joċ għal membri tal-komitat tagħna mhux relevanti għax dan l-istudju ma jittrattax il-ġestjoni ta' din il-kwistjoni drammatika ħafna fl-istorja ta' dawn il-pajjiżi ex-komunisti u ħawat l-affarijiet mod serju il-case studies eh, fuq pajjiżi differenti pa' Rumania u l-Bulgarija ma nix nqodu eh, nħawdu fl-imkien. U hemm pajjiżi kandidati, pajjiżi li xtiqu jissieħbu mal-Unjoni Ewropea m'hemmx koerenza hemmhekk, m'hemmx qisu linja gwida li tista' tenn hemmhekk. Min-naħa tagħna m'hemmx qed naraw li m'hemmx referenza għal każijiet illi tiġà ġew applikati li rnexxew li kellhom effetti pożittivi ħafna bħal Ġermanja, l-Ungerija, Repubblika Ċeka, Slovakkja. F'dawn il-pajjiżi bisaħħa tal-koerenza leġislattiva u l-ġudità tal-leġislatur l-impatt soċjali u dak budġetarju kienu vera ċkejkna. L-istudju ma wirrix daw l-aspetti u laqqas xandom jamlu l-pajizi tal-Balkani biex jamlux l-istess bali bħal per eżempju pajizi. Roda kuwa ir-wol li daw l-istudji għandhom jaqdu. Tilet neċt koqet nistenna wkoll l-istudju ta' kom tal-anqas jagħmel referenza għal fenomenu tal-korruzzjoni eh, serja marbuta mal-proċess tal-otrura tal-proprjetà. Għax hemmhekk hemm żewġ gruppi ta' interess li mhux dejjem huma legali l-mafja li taħdem fil-proprjetà u l-korruzzjoni tas-sistema legali u dan kollu wassal għal deċiżjonijiet li huma tal-iskantament li ġew validati, ġew approvati jew inkella hemm każ Fu il-petizzjoni li tresqet miċ ċittadin rumen napoġġa ħafna, imma rrid ngħid li hawnhekk maħniex qegħdin quddiem qorti, aħna hawnhekk politiċi u nitlobkom parlamentari aħna nistgħu naċċettaw li fi stat membru tal-Unjoni Ewropea żewġ miljun ruħ eh, drittijiet Eh, elementari tagħhom jitteħdulhom u um, jispiċċaw fir-riskju li jispiċċaw f'nofs it-triq bla saqaf fuq rashom. Kien hemm nies li għamlu suwiċidi minħabba dawn l-affarijiet u saru ġustizji il-Gvern Demokratiku ta' pajjiżi irrit jieħu mżuri biex eh, jisawi dawn l-ġustizzji ma naċċettax jiena li istat membru tal-Unjoni Ewropea illi eh, jaċċetta illi żewġ miljon ruħ jispiċaw bla saqafax bil-maqlub tal-Ġermanja, il-Polonja, Repubblika Ċeka, il-Polonja. Ma kienx hemm possibilità miftuħa għas-sidin li saru eh, għal dawk li kienu qed jikru l-art li sa dan it-tan saru proprjetarji u li issa ma jistax ikollhom dritt tal-proprjetà. M'għandhom ebda opportunità dawn biex jirkupraw lura l-arti tagħhom. Dawn huma l-vittmi ta' dan il-proċess. Remżon li u d dan il-punt. Zoċ miljon ruħ ma nistawx għom bħala persuni illi memx soluzzjoni għalihom u li l-istati membri u l-autoritajiet ma jridu xatu kas eh, dak li qed jiġri minnhom. Grazzi ħafna Sur Hantis. Signora Hantis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 nal proset li tlet kittiba ta' dawn l-istudji illi tawna fin il-kwistjoni tant sensitiva għandi tlet mistoqsijiet fil-qosor l-ewwel net. Għalfejn ma semmejtux il-pajjiżi illi għal xi żmien issa ilhom membri tal-Unjoni Ewropea imma qabel kienu pajjiżi komunisti fejn id-drittijiet tal-proprjetà ġew miksura l-proprjetà tan-nies ittieħdet l-Ungarija, r-Repubblika Ċeka, r-Repubblika Slovakka. Nisan semmi dal-pajizi per eżempju, u f'dawn il-pajizi għadna naraw il-konsegwenzi tal-nubiet eh, oriġinali, tal-nubiet li wetta eh, il-reġim komunista. Konsegwenzi għadna narawhom illum u qed nara sitwazzjoni simili f'dal pajjiżi bħalma semmew fl-istudji. Qed nagħti dawn l eżempju biex nuri kemm hija kwistjoni morali diffiċli. Prim Ministru tal-Ungerija għadu jgħix villa illi tieħdet minn familja ludija minn Nazi. Imbagħad ġiet ikkonfiskata mill-komunisti. U l-Prim Ministru ta' pajjiżna għalih ma jimportax li qed jgħix dar bħal dik. U allura b'dadnu bit tal-modi għadna ngħixu bihom. U għalhekk hawn dal-kwistjonijiet morali diffiċli. Rrid nistaqsik għalfejn ma semmejtux dawn is-sitwazzjonijiet fl-istudji. Tieni net fil-rapporti mhix qed issir differenza bejn kumpens u li tingħata lura l-proprjetà. Anke jekk dawn huma żewġ affarijiet kompletament differenti. Fl-Ungerija kien hemm qisu eh, tipo ta' kupuni ta' kompens li għet jena jingħataw. Tanċ kienu ġusti dawn. ma nasibx dan tista' tqishom bħala kumpens sew Imbagħad il-privatizzazzjoni mill-ġdid li ġiet imsemmija mill-kellima bħalli kieku l-proprjetà kienet qed tingħata lura billi sir dan il-proċess fil-pajjiżi wara l-waqgħa tal-komuniżmu ma jidirlix il-proprjetà l lura. Il-proprjetà l-art, il-bini, dan ma l lura. Ħaġa immorali din. hija sitwazzjoni immorali illi għandna qed ngħixu biha. Kien hemm min ipprova li jirranġa l-affarijiet biex iġibhom kif suppost. U biex jingħataw la selura aktar milli dak li kuqat qasam kupuni li ma jisbew għal xej. Imma n-Nazi u l-Komunisti espropjaw ħafna u ħafna nies. U xi drabi is-sidin li hemm bħalissa li huwa blaħtija ma tkunx ħaġa ġusta fir-rigward tagħhom illi tieħu l-proprjetà minn idejhom issa li toħdilhom l-art. Allura ma nafx jekk eh, tistax eh, tatuna xta fema ta'kom jekk hemmx il-possibilità legali morali illi tingħata l-art lura anke wara li jkunu għaddew xiren ta' snin ta' snin. Grazzi. Jien inil ħafna n-interessar f'din it-tema jiena kont l-ewwel rapporter fil-Komitat fuq kwistjoni ta' proprjetà transkonfinali fl-1980 da. L-ewwel net Napprezza ħafna li il komitatu komitat li kienaw qabel kommissjonaw dan l-istudju biex jġibu nisanet biex jiprezentawhom. Il-kwistjoni għal-Parlament Ewropew hija din. Inti hija kwistjoni wiesa u li laqtet eh, ħafna l-unità nies eh, fl-Unjoni Ewropea, mhux biss l-Unjoni Ewropea, manke fil-pajjiżi applikantu jista' jkun foħrajn, jidher li l-kwistjonijiet m'għandhomx jifqu hawnhekk. Il-kwistjoni kollha ta' drittijiet għal proprjetà Hemm artiklu 17 illi skont li CJ tista' tingħata sentenza tal-ġustizzja fuq dawn l-affarijiet. Allura jiena naħseb illi L-ewwel net, Sinjura President, ejja l-affarijiet ma nħalluhomx jifqu hawnhekk. It-tieni net jiena Is-Serbja l-situazzjoni nafa aħjar minn ta' kwalunkwe pajjiż ieħor fil-Balkani għax kont hemmhekk aktar spiss. Fir-rispett kollu ma nasibx li r-rapport jitratta tajjeb il-korruzzjoni fat li wieħed jitrattieni illi min qed jistenna illi sir ġustizzja miegħu qed iħabba twiċċu magħhom Bażikament xemma sar fis-Serbja, dan huwa pajjiż li xi jissieħ fl-Unjoni Ewropea, rridu nżommu qudiem għajnejna wkoll il-bil tas-Serbja mal-Unjoni Ewropea wkoll isemmi id-drittijiet tal-proprjetà. Allura ma nafx il President jekk jistax ikun li l-Kumitat tal-Petizzjonijiet jaħtar rapporter permezz tal-koordinaturi forsi tistgħu tasbu fuq din il-ħaġa. Jew inkella b'mod aktar ġenerali meta nħarsu lejn l-aspett addizzjonali tal-Karta ta' Drittijiet Fundamentali li jolqod dan il-Komitat mod partikolari u ġifieri qed jitkellmu fuq drittijiet ta' tfal li naf li qed jiġi mħej rapport ieħor fuqhom biex forsi norganizzaw smih konġunt aktar tard din is-sena biex inkopru dawn iż-żewġ affarijiet id-drittijiet tal-proprjetà u drittijiet tat-tfal. Dawn huma eh, l-aspetti l-ġodda tat-Trattat tal-Lisbona li mhix ċari u li fuqhom il-Parlament Ewropew għandu interess leġittimu propju. Fil-fema tiegħek l-affarijiet u hawnhekk jixxejnu mażmin żmien u għaw ħafna interess minni sal referikom per eżempju għad dikerazzjoni li kienem fuq uh, illi tinata lura il proprjetà li tiħdet wara il-gwerra mod partikolari għal familji lud. ħafna nies mill-quta minn din il-ħagġa mhix preżenti hawnhekk illum. Però jekk ikun hemm eh, mekkaniżmu konklusiv barra eh, dan ismih eh, f'kumitat ikunu jistgħu jintlaħqu aħjar. Ġifieri jiena nagħmel sieħa biex il-kwissjoni tibqa' miftuħa. Grazzi ħafna. Is-Sinjura Bazescu. Nixtieq nagħmel l-istess komment bħal kollega tiegħi ta' qabel u nitlob l-esperti biex jgħidulna għalfejn ir-Rumanija u l-Bulgarija huma inklużi fl-istess studju mal-pajjiżi tal-Balkani għax dawn diġà huma membri tal-Unjoni Ewropea u fi stadju aktar avvanzat f'din il-kwistjoni ta' l tal-proprjetà nixtieq nagħmel kumenti li ġejjin fuq il-petizzjoni li trasqet Missur Vigil Stere għalli prezenti leġislazzjoni fuq il-kwestjoni l-għada tal-eksidin tal propjetta li ġiet konfiskata mill-istat matul il-reġim komunista u tan-nies li kienu jgħixu f'dawn il-bini ġew koperti allura l-autoritajiet romeni ġidu ridu li jittrattaw eh, il-dawn żewġ kategoriji b'mod indaqsu ma jkunx hemm diskriminazzjoni. Hemm dawk illi l-istat tom wara l-proprjetà lura u dawk illi teħditilhom l-art babbus. Is-sena l-oħra kien hemm tweġiba fitra mill-Ministru fejn ġieti prezentata l-leġislazzjoni ħanajdilkom il-liġi numru 112 u għal-ewwel għat illi tal l ex din il-possibilità li japplikaw biex jingħataw lura djar tagħhom illi ġew konfiskati babus mill-istat l-istess għat ta' il-possibilità li l-inkwilenti biex jixtru il-proprjetà skont liġi tal-2001 XCD ta' art meħuda taħt ir reġim komunista sertaw il-fitxur impors jew li tingħatalhom art oħra. Bini vojt jew bini illi ma natax il-ħaddieħor jingħataw lura l-sidien kif Fil-każ ta' bini li nata lil ħaddieħor jew bini li kien għalbeħ l-eksidin jew dawk li jirtuhom irċivew kompens. F'dan il-każ ma tistax tingħata lura art oħra huwa meħtieġ li orti ma tistax eh, tħassar deċiżjoni jew beħ biex tingħata lura proprjetà li tkun imbiet, tingħata lura lill-exit. Liġi għaxra ġiet emendata u ġiet eh, miżjuda maħal regola wieħed tal-2009. L-eksidin taħt regola 112 li l-kontratti ta' beħġew imħasra minn deċiżjoni tal-qorti jirċivu jew kompens li tirrappreżenta l valur tal-proprjetà fis-suq jew inkella il-prezz tal-beħ skont l-indiċi tal-inflazzjoni il-Ministru tal-Ġustizja Sur Predoju l-ordonanza numru 40 tal-1999 ħolqo tal-inkwelenti sistema li tigarantixxi drittijiet tagħhom anke Kien hemm ordonanza ta' emerġenza numru 74 tal-2007. Dan kollu biex dak li ġara matul il-perjodu tal-komuniżmu jiġi korreġut u jiġi żgurat li jkun hemm miżuri ta' protenzjoni. Iżda dan m'għandux eh, iħassar id-drittijiet ta' dawk li għandhom il-proprjetà liġi tal-2001 għaddit wara li l-Qorti Kostituzzjonali għalet li taqbel mal-Kostituzzjoni jina xtaqt illi għanna leġislazzjoni fuq din il-kwistjoni ma rridx li nagħti xi ġudizzju Grazie. Grazie ħafna, Sorrapti. Grazie, signora Presidente. Signora Ε, eh, άκουσα με πολύ προσοχή όλους τους ομιλητές i ehm, katastasi. Smajt b'attenzjoni kbira l-interventi kollha. Is-sitwazzjoni mhix sempliċi. Najtu u koll anzi li hija komplikata ħafna u kritika. biex wieħed ikollu idea aktar preċiża x'taqt nagħmel mistoqsija. li rappresentant eh, mill-Unjoni Internazzjonali tal-Proprietari Sur Parabja. Nixtiequ jitkellem fuq il-pajjiżi konċernati b'tali mod illi nifmu eżattament illi din eh, is-sitwazzjoni tikkonċerna każijiet ta' proprjetà fl-istess pajjiż u ma tikkonċernax problemi bejn aktar minn pajjiż wieħed. Xtaqt li ssir din il-preċiżjoni. U xtaqt nalab dan il-punt. Wara dak li jiena smajt minnaħa tal-kelima differenti, nixtieq insemmi żewġ affarijiet l-ewwel net l-istudji jidir li huma naqra biex ngħidlek kaotiċi. Skuż il-kelma. Meta jkun hemm studju jiena dejjem nkun nixtieq li nara l-affarijiet preżentati b'mod metodoloġiku u qasma b'mod metodoloġiku. Kun aħjar jekk kull parlamentari kollu kopja ta' dawn l-istudji b'dan il-mod ħalli konna il-ħin il ħin Eh, niflu birra raqa dal-kwistjonijiet importanti. Prezentazzjoni fil-qosor mhix biżejjed anke jekk eh, il-prezentaturi pruvaw l-affarijiet jisemmuhom mod sempliċi mhux biżejjed, ma rridx noqgħod eh, ntawwal ħafna fl-affarijiet imma jiena nixtieq li kolli fidi kopja. Jew inkella taqsira tal-istudji b'tali mod il-persuni illi għamlu l-istudju nkun nista' napprezza x-xogħol tagħhom, però bħalissa ma nistax nagħmel dan, ma nistax eh, ngħid eh, x'naħseb fuq dawn l-affarijiet. Tieni punt, fid-dal ta' situazzjonijiet li hemm f'pajjiżi differenti, naħseb il-kwissjonijiet għandhom jifqu miftuħin, ma nix nalqu dawn il-petizzjonijiet, ħaġa li għanda tiġi diskussa fit-tul u għem għatta kwestjoniet li għandhom jiġu preċizzati. Grazie, kollega Salavrakos. Grazie, il kollega Salavrakos. Eh, san Melletis, u post sakusas. Grazie ħafna, Signora President, Avokati, jena u jena smajt eh, il-kelima differenti jiena nħoss li l-istudji prezentawna tajjeb is-sitwazzjoni u anke il-kwistjoni ta' sitwazzjoni tal-proprjetà fil-pajjiżi tal-eks Unjoni Sovjetika. tal-Balkani u tal-eks tal Jugoslavja. Ovvjament il-Greċja edha fil-reġun tal-Balkani, pero ovvjament miex konċernata anke jekk aħna nifmu il sitwazzjoni tal-persuni illi ġej minn dawn il-pajjiżi u li kellhom jgħaddu minn din l-esperjenza. Aħna maħniex qegħdin orti, aħna komitat li nħarsu l aspetti soċjali ta' din il-kwistjoni u naħseb li hemm bżonn affarijiet oħra ma' dawn l-istudji. Naqbel ma' Sinjura Raħti illi dawn l-istudji jagħtuhom la fidejna nkunu nistgħu nistudjaw ma hemm ħafna dispożizzjonijiet legali illi ġew msemmija, hemm ħafna eh, kwistjonijiet ta' liġi marbuta ma' dan drittijiet fundamentali ta' drittijiet ta' proprjetà illi huma importanti ħafna u naqbel li mhux kulħadd għadha mill-istess żvilupp, ma kienx hemm l-istess żvilupp bejn dak il-pajjiżi li huma diġà membri tal-Unjoni Ewropea u l-pajjiżi l-oħra, l-pajjiżi li diġà ssieħbu. Dawn fihom hemm kostituzzjoni hemm il-Magna Karta u hemm ukoll dispożizzjonijiet fil-qasam tad dritt tal-proprjetà u allura fil-pajjiżi li ma' membri tal-Unjoni Ewropea dispożizzjoni li ħadmu demokrazija huma aktar sħaħ huma ħarsa aktar dawn il-pajjiżi mill-pajjiżi l-oħra li huma msemmija fl-istudji u li għadhom mhumiex membri tal-Unjoni Ewropea. Madankollu naqbel hemm bżonn li din il-petizzjoni tibqa' miftuħa Iżda rridu ngħidu li din hija ħaġa li ma tikkonċernax il-Greċja, rrid ngħid din il-ħaġa u nisħaq fuqha il-Balkani hija il-Balkani huwa fejn hemm ċivilizzazzjoni differenti, pajjiżi differenti li dejjem eżistew. Nem l-Imperu Bizantin li kien jasal semmek ukoll kien hemm ir-reġim eh, Turk, l-Imperu Ottoman, illi wkoll kellu dispożizzjoni fuq dritt tal-proprjetà illi kienu japplikaw f'dawn il-pajjiżi qed nitkellmu fuqhom hawnhekk kif il-pajjiżi ġirien tal-Greċja lejn naħa tal-Awstrija u l-Ġermanja u kol kienem dispozizjonijiet f'dak il-ċtaqsam ehm, ma' drittijiet tal-proprjetà, per pereżempju l-Bosnija Herzego u l-Herzegovina dawn huma pajjiżi għandhom aktar dispożizzjonijiet ta' dritt Ewropew minn ta' dritt Ottoman għax il-liġi tagħhom aktar ħadwa mill-Imperu Bizantin, ġifieri hemm ċertu konfużjoni u hemm bżonn li nippreċizzaw u ngħidu li din il-kwistjoni tikkonċerna l-pajjiżi illi għaddew mir reġim eks komunista il issa huma differenti kulħadd għandu l femma politika tiegħu jekk għandhom xi ħalsu huma dak li ġara jew le. Nixtieq allura li jkun hemm aktar informazzjoni dettaljata u li f'xi laqgħa li jmiss ikollna informazzjoni aktar dettaljata ħalli nkunu nistgħu nitru aktar fid-dettall u nkunu nistgħu nitkellmu aktar. Grazie, preciso solo quei documenti. Grazie. Il-dokumenti tqasmu l-membri kollu ġmatejlu. Mal dawk li reġaw talbu dan illum, lum Grazie l-uffiċi, se niżgura li kolli aktar kopju ta' dokumenti. Il-Komitat Eżekuttiv issa l-Sur Degre. Thank you. Grazzi. Musa nirrepeti dak li jintqal fuq id-delimitazzjonijiet tal-kompetenzi tal-Unjoni Ewropea fuq dil-kwistjoni. Artiklu 345, eccetera, eccetera. Jiena xtaqt ngħid il-regoli ma nbidlux. U li għadna f-risposta għal petizzjonant għadu validu. Il-bazi tana l-azzjoni hija il-kriterju għal adeżjoni. U ma taniġu għal protezzjoni ta' drittijiet ta' proprjetà, Dan huwa parti mill-kriterji għal adeżjoni. Rezoluzzjoni għandha tsir skont il-liġi nazzjonali, ma wkoll għandha tsir b'mod trasparenti u ġust rispett sħiħ għad drittijiet fundamentali u l-istat ta' dritt. U għandu kor relevanza dan għal kriterji ta' adeżjoni ekonomika. Situazzjoni fejn ownership għal proprjetà huwa ostaklu għal ħidma ta' ekonomija bazata fossu u anka għal kriteri ta' adeżjoni. Aċċess non diskriminatorju u ċar għal eh, proprjetà jisaxħaħ l-intrapriża, investimenti domestiċi u barranin, tkabbir ekonomika, proattività f'setturi differenti. huwa bażi fundamentali għal ħidma ta' ekonomija bażata fuq suq u li konna ġittijiet ta' proprjetà ċari. anka għalfini ta' self-investiment u għanit oħrajn. dan huwa mod kif nistgħu insolvu kwistjonijiet ta' proprjetà li mhumiex ċari. Nista' ngħid kemtejn dwar l-aħħar żvilupp fuq restruzzjoni ta' proprjetà fil-pajjiżi tal-Balkani tal-Ponent u l-Kosovo. Fil-Bosnia Herzegovina m'għandniex qafas legali definit stabilit sissa. Fuq livell ta' stat, Id-dewmin ġejja minn ċertu partiti tal-oppożizzjoni li kienu qed jitfgħu dubju fuq il- kompetenzi tal-Assembleja Bosnijaka li tadotta leġiżlazzjoni fuq restrizzjoni ta' proprjetà. Fuq ir-Reġistru Pubbliku tajjeb illi fuq livell ta' entita ikonna verżjoni separata tal-liġi tal-restituzzjoni. Dan juri li memx kondizjoni stabiliti għal soluzzjoni armonizzata. U smajna wkoll dwar il-problemi fil-Kroazja. Il-kustjoniet pendenti ta' restituzzjoni pendenti u kompens għall-użu ta' proprjetà privata Eh, illi tiedet fis-snin design. Kustaniet li għadhom pendenti sal-lum dawn. Fis-Serbja? In-nuqqas ta' bażi legali twassal għal aktar domin fil-proċess ta' restituzzjoni. Eh, Privatizzazzjoni ta' propietajiet li hemm disgwid fuqhom komplu briskju ta' preġudizzju de facto ta' deċiżjoni fil-ġejjini ta' ritorn ta' proprjetà u b'riżultat tal-kriżi ekonomika u risorsi budġetarji limitati, il-proċess issa qed jiffaċċja sfidi akbar. Dwar il-Kosovo, is-sitwazzjoni il kosovo is sitwazzjoni fil kosovo hija deskritta b'mod ċar ħafna fl-istudju l-Aġenzija ta' Proprietà fil-Kosovo hija inkarigata mill-parti teknika tal-proċess ta' restituzzjoni u deċiżjoni ħarija taqa' taħt entitajiet ġudizzjarji. L-Aġenzija ta' Proprjetà, il-ċivil ta' Assistenza Ekonomika mill-Unjoni Ewropea u issa l pajis irid jikkopra fuq kwistjoni ta' mxusma proprjetà. U minn kooperazzjoni bħal din, mhux se jkun hemm progress sostanzjali fi żmien immedjat. L-istudju jikkonkludu ġustament E l-istituzzjoni ta' proprjetà hija importanti għal proċess ta' ritorn. U smajna unek komment kol dwar il-proċess ta' Sarajevo. Illi e sfortunatament ma ħalliex il-frott illi e s-sennejna. Fl-axħar laqa ministerjali illi kena fil-25 ta' marzu. Is-sitwazzjoni għadha stant għadha imblokkata bejn il-pajjiżi konċernati. Però qed napoġġaw Ridi għalli neċċaraw kussjoni ta' proprjetà b'modi differenti. Għanna per eżempju proċess fejn għanna proġetti għaddejn u anka ristorazzjoni ta' ċertu bini. Naħseb nistina għafan, grazzi. Grazie, a questo punto darò la parola per due minuti ciascuno al... Zewċ kunu minuti kull wieħed għal petizzjonanti Paradias u tre esperti. Zewċ minuti, mux iktar, sur Paradias. Just a very brief statement to make. Ija, sqarrija qasira sabiex nitraw l-affarijiet. Il-petizzjoni YPI tagħmel referenza speċifika għal ta' proprjetà konfiskati minn stati illi kienu qabel taħt ħakma komunista. Qed nitkellmu fuq kemm il komunizmu u faxxiżmu. Qed nagħmlu referenza għal dan u qed nagħmlu referenza għal talbiet ta' ċittadini ta' pajjiżi Ewropej kontra l-istat tagħhom stess. Rumeni tkellmu dwar proprjetà ta' għandu t mill-gvern Rumen, Bulgari mill-gvern Bulgaru. Mhux Rumeni jitolbu proprjetà mnant il-Bulgarija jew ċittadini li qed jitolbu eh, bini minn pajjiżi li m'għandhomx ma kellhomx ħakma totalitarja bħal Greċja għalek għanna nkunu ċari fuq tal-bit qed nitkellmu dwarom mux qed nappoġġaw. Mem lebda dubju dwar dan, imma dan u li qed nagħmel referenza li. Thank you. Grazie. Gli esperti seguiamo l'ordine che abbiamo seguito prima, quindi prego. Jek joġbok. Ja, vielen Dank für die Diskussion, die sehr breit ist wie die Themenstellung, die wir haben. Kenna bżon din id-diskussjoni kienet diskussjoni wiesa illi riflettiet il-fisċa wiesa ta' diskuta kwistjoni li niddiskutu. Jien minix politiku jien avokat. U jiena insegwi approċ kemm xejn differenti minnkom forsi u niskuża ruħi dan. Issa, Il-Bulgarija u Rumanija ġew imsemmija u talbuna nindirizzaw dawn iż-żewġ pajjiżi kellna pajjiżi speċifiċi li kellna nirrapportaw dwarhom, imma stanna nagħmlu distinzjoni bejn l obbligi minn pajjiż illi jitfaċċaw minħabba subija fl-Unjoni Ewropea jew dawk li jixtiequ jissieħbu u dawk il-pajjiżi li għadhom il-bot ħafna minn sobbija fl-Unjoni Ewropea bħal Kosovo. U naħseb illi il-livell ta' żvilupp huwa kemm xejn differenti. Aħna ma xtaqniex nitfaw il-kulħadd f'keffa waħda, din kienet xi ħaġa li ridna nevitaw. Issa dwar il-kwestjoni ta' privatizzazzjoni mill ġdid u l-kwestjoni illi semmejt inti sinura kaput, naħseb illi din hija xi ħaġa illi tinsab fl-istess livell bħal kompens. u l-istess bħal restituzzjoni, forsi kwistjoni kemm xejn iktar tal-aqta lingwistika hawnhekk. Imma żgur irdu nagħmlu distinzjoni bejn dawn iż-żewġ kunċetti differenti. U kemm trid mur lura din mistoqsija li nistgħu niddiskutu f'ħafna mill-każijiet qed nitkellmu dwar ġudizzji għal restituzzjoni mill-1945 il-qoddim. Imma nistaw anka morru aktar lura minn hekk u nikkonsidraw perjodi oħrajn. Imma dawn huma kwistjonijiet politiċi u mhux legali. l-avukati għonek rridu rispondu l-mistoqsijiet tal-politiċi dan n-profan namlu grazzi ħafna. Eh, kellimni miskużan li ma rajtekx qabel, żewġ minuta darba oħra, grazzi ħafna. Amintesc în primu rând că cifra de 2 miljoni de eh, viktime este emoționantă, dar nu corespunde. Ċifra tal-vitmi hija ċifra li metqallek meta tismaha. Pero ma tikkus ma realtà hemm 200,000 talba li saru biex tingħata l-art eh, fir Rumania. u kbira fuq art eh, tal-bidja fuq eh, bini kien hemm 50,000 talba bew u ieħor. Allura meta qed nitkellmu fuq dawn iċ-ċifri 50,000 talba kif qed ngħidu li hemm żewġ miljun vittma. Nixtieq li tingħata spjega din il-ħaġa tieni net il-konfiski tal-ħamsinijiet saru kontra l-Kostituzzjoni ta' dak iż-żmien. Kienu konfiski li ġew dakjerati abbużivi mill-rati. Skont il-leġislazzjoni tal-Istat ma kellu ebda dritt li jkollu dik il-proprjetà u l-istat tal-urra l-proprjetà li ma kienx tiegħu. Mhux qed ngħid jien din ħaġa illi l-Qorti Ewropea ta' Drittijiet tal-Bniedem għalita illi qalet moċċar illi l-Istat kien qed ibih art illi ma kienx tiegħu. Il-Qorti Ewropea ta' Drittijiet tal-Bniedem rikomandat li l-Istat Rumen biex jieħu miżuri sabiex il-proprjetà il-proprjetà il proprjetà il il proprjetà tingħata lura l sidien jew inkella jingħata kompens fl-aktar eh, żmien qasir possibbli lan skont il-Qorti Ewropea ta' Drittijiet tal-Bniedem. Qorti Ewropea organizzat proċedura pilota u ser ikun hemm każ kontra rumanija f'Ġunju. U r-Rumanija ser tkun tluba li jew tagħti kompens jew tagħti lura l-art. Konsil tal-Ministri tal-Unjoni Ewropea waqt il laqgħa tal-4 ta' Marzu ta' din is-sena talab lir rumanija biex eh, tippreżenta miżuri li jimplementaw dawn ir rakkomandazzjoni nixtieq infakkar ħaġa oħra. Intqal illi il-liġi wieħed tal-2009 qed issolvi l problemi kollha. Imma l-President tar Rumanija nnifsu talab lill qorti istituzzjonali biex tivverifika jekk din il-liġi taqbilx mal-Kostituzzjoni. Il-qorti kostituzzjonali dikjarata kostituzzjonali iva imma erba mħalfin tal-qorti kostituzzjonali kellhom opinjoni differenti li huma ħarġu huma wrew illi il-liġi wieħed tal-2009 illi tirtira l-proprjetà hija liġi illi ma taqbilx mal-Kostituzzjoni, liġi illi tikser il-Konvenzjoni Ewropea. Grazzi. Uh, Grazzi ħafna. Mikela Salamuni ikġuba. Iva, jina xtaqt. Nitkellem dwar il-kwistjoni dwar id-dritt għal restituzzjoni jew kumpens taħt il-liġi internazzjonali. Ovvjament bażi legali soda tkun ħaġa ħjar u tista' twassal għal sigurtà legali ta' tenjer, ma dan kollu kol kif nafu kodifikazzjoni f-trattati ta' drittijiet tal mnidem jirrappreżentaw proċess twil ħafna xi kultant diffiċli ħafna li jinkiseb. Ma dan kollu xorta nemmen il komunità internazzjonali, studenti differenti għandhom ħafna għodda d-dispożizzjoni tagħhom li permezz tagħha jistgħu jittrattaw kwistjonijiet ta' drittijiet ta' proprjetà u jippruvaw jiksbu livell ola ta' ġustizzja fil-restituzzjoni u l-proċess eh, ta' kompens. Il-ġurisprudenza tal-orti ta' drittijiet ta' nindem ġitim semmija wa veru li ħafna drabi espropjazzjoni taħt era komunista mi ħaġa ċettata, fl-istess ħin ħafna każijiet ħafna ġudizzi juru li din l-idea ġiet interpretata b'mod wisa ħafna. U dan ifisser illi ġew konsidrati ammissibbli minħabba fatturi wara ratifika ta' protokoll numru wieħed. L-istess l-Unjoni Ewropea għandha ċertu għodda u xtaqt nagħmel referenza l istaqalija ta' rappresentant tal-Kummissjoni u qed tapplikom għal daqstant teżisti ċertu bażi legali li ġa qiegħda tintuża. Grazzi. Grazie, Laura. Grazzi, Laura Stefani, kħġoba. Thank you very much. Grazie ħafna, Signora President. Ħanati il-kelma l-kollega tijaj għalix fimt li jem persona għadha tista titkellem u jista' jagħmel sommarju tal-kummenti kollha tagħna. Grazzi ħafna. Kenna żewġ kwistjonijiet metodologiċi illi tqajmu minn onorevoli membri tal-Parlament l-ewwel għalfejn il-pajjiżi kienu inklużi bil-mod kif ġew inkluża li għaliex ma kienx hemm referenza għal kwistjonijiet relevanti pal-Republika l-Ungerija. Ek ġi eh, ek ridu l-istituzzjonijiet, xtaqna nam referenza l-Ungerija u Repubblika Ċeka, nafu li ma relevanti ħafna u nafu kif l-affarijiet ħadmu hemmhekk kemm ma stajniex minħabba l kontrat kif inhu. Naħseb illi dan huwa pont li ħeġġiġna sabiex nespandu l-qafas tal-istudju fil-ġejni sabiex nejnu kol pajjiżi illi sissa ma kenniex deċiżjoni dwarhom pass serbja fejn forse ħarsu istrumenti differenti bħal dak kont użat fl-Ungerija jew Repubblika Ċeka pereżempju. Kor u eh, eh, kapacità implementazzjoni tal-affarijiet u korruzzjoni għamilna referenza li jom f'ħafna pajjiżi ma dan kollu dawn huma problemi ġenerali tal-amministrazzjoni u proċess ta' teħet deċiżjoni tal-pajjiżi u li bdew fuq korruzzjoni u f'avvenzazzjoni f'kapacità amministrativa m'nix taqsam biss ma l-istituzzjoni ta' proprjetà u fuq kwistjoni ta' implementazzjoni, hemm problem ta' implementazzjoni fuq restituzzjoni ma wkoll dwar non restituzzjoni ta' proprjetà li waslu l-istess effett eh, negozju fil-propieta jaħdem mod doppju kemm f'każ ta' restituzzjoni jew nuqqas restituzzjoni se tispiċċa fl-istess problema. Imma rapport eh, kien jispiċċa jidħol f'affarijiet oħrajn fuq kapaċità tal-istituzzjonijiet f'dal pajjiżi. Għal darba oħra kienet xi ħaġa illi ma talbunix fil-fatt. Għal daqstant xaqna nżommu l-affarijiet sempliċi nirreferru bisa proprjetà imma aħna ovvjament inqaw qalbna mill-suġġerimenti li saru hawnhekk u eh, iva forsi konna informazzjoni iktar dettaljata u jkun hemm aktar paraguni ma' pajjiżi oħrajn forsi anka paraguni ma' Repubblika Ċeka u l-Ungarija jkunu rilevanti ħafna, grazzi. Grazzi ħafna mill-interventi tal-kollegi nista' nifhem illi m'hemm l-ebda dubju fuq eh, l-inżommu miftuħa il-petizzjoni. Ħsibijiet żviluppati minn rappreżentant tal-Kommissjoni Eżekuttiva u anka mm, tweġibiet l-ismajna jimbottawna sabiex nżommu miftuħa valutazzjoni aktar dettaljat fuq il kustjoni Naħseb li jkun tajjeb li rezervaw kol deċiżjoni ta' dettal għal proċeduri fil-ġejjini u nħallu kollox fi il-koordinaturi. Nħallu petizzjoni għal daqstant miftuħa u fuq il coordinators Meeting niddiskutu dan il-punt li jmiss issa fuq l-agenda. Ah, ħanaddu għan numru 9 illi aħna posponejna il-punt il suppost kien dal-ħodu li huwa rapport dwar iż-żjara l-ġbir ta' informazzjoni f'kampanja. U għallura ħanati il-kelma il-kollega Merkis, il-kap ta' delegazzjoni tal-missjoni. Thank you, Chair. Grazzi, Chair il-ġimma l-oħra aħna morna kampanja għal zjara ta' jumej u nofs bil-regalazzjoni tlet membri uffiċjali u tlet eh, ex uffiċjo membri taljani tar-reġjun. Aħna morna hemmhekk il għaliex konna rċifejna tant petizzjonijiet dwar l-iskart, dwar direttivi tal-iskart li huwa non implementazzjoni tagħhom fil-kampanja U b'mod iktar partikolari dawn il-petizzjoni kienu dwar l-inċineratur u l-emissjonijiet mill-imsemmi inċineratur f'tjera. E, landfills, e, siti ta' ta' rimi ta' skart u e, dumps ta' ta' skart Aħna morna naraw għalina nfusna, tkellimna mal-petizzjonijiet, mal-petizzjonisti kif ukoll mal-esperti nista' nagħti biss l-impressjoniet preliminari tiegħi dwar ir-rapport u il-fatt li ħaj joħroġ ċerti konklużjonijiet imma wieħed dan jista' jistennih f'Ġunju u allura issa l-impressjonijiet tagħna ikolli ngħid illi iż-żjara tatna nies autoritajiet li huma li kienu urewna kooperazzjoni reċentement kien hemm l-elezzjoniet fil-kampanja u kif xi provinċi kif fimtien tkellimna mal president tal-reġjun li kien għadu ġi nominat eh, jumej qabel ma konna l-tqajna miegħu Il-kooperazzjoni kienet tajba ħafna imma fl-ewwel ġurnata kellna diffikulta għax aħna konna tlabna aċċess għal press għall istampa u biex il-petizzjonisti kunu jistgħu jidħlu fis-sit imsemmi qabel maħna konna semmejna fit-talba tal-missjoni ma fl-ewwel ġurnata il-membri tal-istampa ma, ma natawx permess jidħlu fis-sit u għahna di ħloqna kwistjoni fuqa u tlabna li trasparenza miexet tinatalla għal-membri tal-istampa kifu koll għal-petizjonisti u kiku din baqat aħna konna nħassru il-izjara tagħna. Fit-tieni ġurnata Il-permessi nata għall-aċċess u anka l-petizjonisti u membri tal-istampa u autoritajiet lokali li qatt ma kellhom aċċess għal daw is-siti tħallew jidħlu. Aħna edna li l-impressjonijiet kienu li minħabba l-bidla tal-konstellazzjoni italjani kien hemm xi tibdil polit politiku minħabba dan it-tibdil l-autoritajt kienu kemm ġew maħtura fil-reġjun, fil-provinċi, jista' jġib bidla fl-implementazzjoni tar-regolamenti tal-Unjoni Ewropea. Jiena naħseb ukoll li eh, dan jista' jagħti lok għal bidu ġdid biex nirrinforzaw id-dialogu li hemm nieqes bejn iċ-ċittadini tal-kampanja u l-awtoritajiet Dawn huma tliet kwistjonijiet illi aħna li jiena diġà minn issa nixtieq illi naqsam magħkom. Aħna ndunajna nuqqas ta' dialogu kostruttiv bejn iċ-ċittadini, il-petizzjonisti u l-awtoritajiet. U aħna notajna eja najdu hekk il-dialogu bejn il-livelli differenti tal-gvern jistaw jitjiebu. Eja nħallu hekk u jina naħseb li kif diġajet jista' jkun hemm tama ta' bidu ġdid hemmhekk. l assens il-nuqqas ta' dialogu, aħna zorna l lentfils aħna zorna l-inċineratur, anka il-postarrimi il miftuħ ta' skart, għas is ma kellhom aċċess għadżon għal-premises tagħhom. Jiena allura jkolli ngħid li hemm nuqqas ta' trasparenza, nuqqas ta' dialogu. Fortunatament nista' ngħid illi din il-missjoni ġabet tibdil minħabba l-prezenza tagħna il-bidu ta' dialogu kien tħallaj kien hemm aċċess għal numru ta' eh, sintki u numru ta' awtoritajiet. Jiena naħseb li dialogu huwa importanti ħafna xuwa b'konfidenza u b'fiduċja Eh, illi l-autoritajiet eh, li dawn id-direttivi jistgħu jiġu implementati għaliex kulħadd eh, u bżonju jużu ċittadini jridu jipparteċipaw kif ukoll l-awtoritajiet. Aħna kellna l-impressjoni li memx memx ċiklu ta' rimi ta' skart integrat u serju għaddej fil-reġjun fil fil tal-kampanja. U hawnhekk qed niftakru f'deċiżjoni tal-4 ta' Marzu 2010 tal-qorti li tgħid li l-Italja bħalissa mhix qed taqbel mal-liġi e, komunitarja. Allura aħna nnutajna li jidher li hemm żewġ soluzzjoni fl-aħħar għal problemi ta' skart li l-kampanja qed tiffaċċja u dawn huma inċinerazzjoni u landfills u landfills ridu jiġu maħtura biss mażula u jintużaw bħala ħaġa temporanja fl-aħħar spiċċaw minn temporani u saru permanenti qed titkellma wkoll qed nitkellmu wkoll fuq ċertu park illi huwa wirt internazzjonali tal-UNESCO li fih kien hemm skart illi ma ġiex mażul nittama li l-autoritajiet ħa jiġu biex jibdlu femitom dwar dan. Sit ieħor biex ikun l fil ieħor f'dan il-park stess jina però nemmen li wara li aħna zorna dal-post dan it-tieni sit mhux se jintuża. It-tielet impressjoni Allura trasparenza tista' tittejjeb jekk ma jnatax aċċess għall-esperti u laqqa l-petizjonisti u laqqa iċ-ċittadini u laqqa għall-autoritajiet lokali id-dejta ma tistax tiġi verifikata. U jien naħseb illi jekk ma jkunx hemm trasparenza inti ma jistax ikollok dak id-dialogu neċessarju. U allura jkollok ċirklu ċirku ta' vizzjuż ta' nuqqas ta' fiduċa fil-kampanja. Ikolli ngħid li kien hemm siti pożittivi ħafna mhux biss il-kooperazzjoni tal-awtoritajiet mal-petizzjonisti u l-esperti, ma qed ikun hemm l-idea fil-kampanja Kif ġie pruvat mill-kollegi Taljani li kienu fl-imkien magħna li l-iskart huwa kwistjoni trasversali l-iskart saret sar politiċizzat, kulħadd jipponta subajh wieħed lejn ieħor, immem soluzzjoni aħħarija illi din hija kwistjoni trasversali illi hemm bżonn li tiġi solvuta permezz tal-għajnuna tal-partijiet kollha konċernati, allura nixtieq intemmi id diskorsi tiegħi b'dan fuq dan il-nota. Issem xi ħadd li jixtieq intervjeni. Il-kollega Jar. Sempliċement nixtieq inżid ma dak li qalet il-kap ta' delegazzjoni jien naħseb li kien kienet ħaġa impressiva ħafna aħna id-delegati b'dak li rajna kien importanti li mmorru hemmhekk u nkunu nistgħu ninformaw ruħna u naslu għal ċerti konklużjonijiet ċari. Naħseb kien ta' għajnuna kbira. Iż-żjara tagħna il-membri mux uffiċjali taljani eh, setgħu jidħlu fi delegazzjoni jiġu maħna biex jgħinuna, jgħinu jispjegawna eh, fuq il-post dak li konna din naraw. Element importanti ieħor u għali jina stajt nil-liber neħles ruħi minn xi illużjonijiet dawn il-landfills u dawn il-rimi ta' postijiet ta' rimi ta' skart, il-barriri ta' rimi ta' skart. It-tielet problema il-ħarġet moċċar huwa li memx, jekk memx soluzzjoni deċenti li tinstab f'sentej li ġejjin, il-problema l-istess l-istess problema ħaterġa tider. Allura irridu nsibu soluzzjoni għalija din il-problema. Allura, aħna għanna bżon iktar dialogu, iktar trasparenza biex nindirizzaw il problema fuq kollox, irridu nippruvaw niżviluppaw separazzjoni il-proċess ta' separazzjoni u naħseb daw it-termini, allura iva, żjara tagħna kienet ta' suċċess fl-aħħar fl-aħħar eh, ġurnata wara tkellimna mal-awtoritajiet reġjonali kien ċar illi m'għandhomx problema faċli qudiemhom. Hemm għandhom responsabilità li jieħdu deċiżjonijiet U ovvjament e, kien ċar jekk in-nis kellhom setaw jeżerċitaw id-dritt dwar il limit ta' skatax stajt ta' tħoss il-problema bidejk. Żgur li kien utli ħafna il petizzjonisti kienu kontenti li aħna morna bħala delegazzjoni imma ovvjament aħna ma rridux nidizappuntaw il-daw it-tamit li għandhom u aħna rridu niġu nittieħdu b'mod serju. Grazzi, Joven. Sur President, nixtieq infakkar il-kollegju li l-nifsi il-lan tad delegazzjoni fil-kampanja. Il-petizzjoni kienet fondamentalment l-inċineratur ta' aċrealla u l-landfills. Għandek l-iskart u il-riżultat ta' da kollu fuq l-ambjent, l-inċineratur fuq l-ambjent fl-ewwel post aħna stajna naraw li qed nitkellmu fuq impjant il-ju ta' livell teknoloġiku għoli illi qed jagħti riżultat tajjeb dak li għandu x'jaqsam mal-impatt ambjentali. Imma hemm bżonn ta' xi preċiżazzjoni lil kollega tiegħi. L-iskart fil-kampanja ġie iddikjarat mill-liġi tal-pajis bħala fl-interess nazzjonali u allura mhux possibbli li ċittadin u anka sindak is-sindki ikunu jistgħu f'kull f'kull moment imorru u jżuruh. Jekk dan ikun hemm neċessarju għal dan il-provediment u dan il għaliex il-movimenti tal-komitati tant huma numerużi. Zgurlu mhux ftit dawk il-mijiet ta' personi li tqajna magħhom aħna, imma iluf ta' nies li kienu għet, ma kinux qegħdin jħallu l-aċċess. Allura l-gvern sapruħu f'dik il-kundizzjoni li kollu jiddikjaraw is-sit bħala interess nazzjonali u jissottoponih għall-awtorità tal-armata U eżis kollegi minn min naħa tal-Europa ta' fuq illi immera filjajtu ruħkom bil-prezenza tal-armata, tas-soldati, imma aħna lina t-Taljani, meta aħna naraw l-uniformi tas-soldat, tal-militar, għalina dak huwa sinjal biex inserħu moħna Mux kif jiġri imma fin-naħa tal fan tal-Europa, ċittadin taljan, dan huwa sinjal ta' tranquillità, jiserraħ moħħu. Iġifiri dan il-post et huwa sottopost, et iġi sottopost b'mod serju. Zgur illi dawn is-siti intom stajtu tajruhom, għanda ċerta sigurtà ħadd ma jrid jaħbi lid-dinja u lill-Ewropa li dik fil-fatt hija e, barriera tar-rimi ta' skart u anka fl-ambitu tal-perimetru urban tal-belt żgur li se jkollok xi problemi għax għandek l-iskart mhux e, differenzjat qed nitkellmu fuq pereżempju e, is-semma post sit li nispera li ma jinfetaħx. Immanna koll dawn il-postijiet dawn il-barrieri ta' rimi ta' skart li dejjem tibqa' ixini. Aħna nittamaw, aħna l-ewwel nies li aħna mill-kampanja li ġejjin minn dik ir-reġjun u mhux minn post ieħor aħna nittamawlu ma jkunx hemm iktar impjanti ta' inċenerazzjoni. Ovvjament hemm bżonn li l-inċeneratur ikun akkumpanjat minn min ġbir differenzjat. Però biex dan isir trid ir-riżorsi trid iż-żmien. Allura, e naraw kif l-istituzzjoni Ewropea anka f'dak li għandu xaqsam ma' risorsi għax f'mument ta' kriżi daqshekk mifruxa mal-Ewropa u mad-dinja kollha, irri jekk m'għandekx rizorsi, allura trid tagħmel eh, eh, provvedimenti temporani bil forsi iridu jidħlu f'posthom. Grazzi lill-kollega. Grazzi, President, jiena l-ewwel xtaqt nirringrazzjak il-Kap Merkins u daw kollha illi intervjenew waqt din il-missjoni anka s-segretarju. Jiena mhux biss parlamentari Ewropew imma jiena ġej minn dik l-art jiena nap Napolitan. U iż-żjara tagħkom kienet mument ta' demokrazija kbira għax tajtu il-possibilità anka għat-televizjoni barra mill-Italja u parlamentari biex jaraw din is-sitwazzjoni drammatika ġo art verament straordinarja. Ovvjament dinja kienet l-art ta' il-kapitali tal-Mediterran. U għal nishtiq allura nirringrazzjakom. U memx għalfejn naħbu il-fatt li kien hemm diffikultajiet dik id-dera ta' dik il-belt naplitana mimlija skart huwa diffiċli biex taċċetta u tniżila. Imma wara sentejn kien hemm diġà titjib. L-iskart ġi miftuħ il-landfills infetħu u kif koll il-barrieri Imma dwar l-autoritajiet u l-esperti diġa morna fuq il-post u eh, nistgħu naraw inizjattiva b'saħħitha. U l-informazzjoni li tawna huma huma eh, diġa jatuna eh, għajnuna il għaliex għandek diġa 50% tal-iskat li qed jiġi differenzjat u f'daw l-axħar laqa li kellna ma' rappreżentanti tal-provinċi, aħna anka fuq il-programm għat-tnaqqis tal-iskart, mhux biss fuq iċ-ċiklu integrat tal-iskart. Allura, għanna t-tama jinnemmen illi minn dan għanna nitilqu minn dan il-punt mill-mizjara ta'kom unħarsu b'mod pozittiv il-futur. U għanna nassiguraw ċittadini tal-kampanja dak li aħna wednijom tu li zjara taħnax illi fi żmien sena fi żmien sena mill-petizzjoni bħala delegazzjoni għanna morru lura biex naraw xi progressar. Aħna assigurajnijom u l-autoritajiet lokali, autoritajiet li dal-axħar kellhom ir-responsabilità ta' dan ix-xogħol sa mit-23 Diċembru mbagħad il-poter għadda l fuq il-provinċi. Allura aħna assigurajnihom illi l-awtor illi l-Ewropa mhix se tinsihom. Ħatibqa' tiftakar biex tgħin iċ-ċittadini. U nirrepeti, iż-żjara tagħna kienet mument E, simbolu ta' demokrazija kbira. Allura hija ejja nħarsu l-qudiem f'sens pozittiv, u waqt li nirringrazzja l-Presidenti Mazzoni tal-li kella tal-li għadet tħadet tal-attenzjoni tagħha u podġit l-attenzjoni tal-Ewropa fuq il-kampanja biex tikkontrolla li din l-Ewropa miex da sekk il-bot miċ-ċittadin illi meta tiġi mitluba l-Ewropa tiċċaqlaq u tmur lejn iċ-ċittadini f'mument ta' dan kien mument ta' demokrazija kbira. Hemm forsi ftit kommissjonijiet jimxu b'dawn, jimxu daqseg viċin iċ-ċittadina. Allura, grazzi li President Mazzoni u inħallikom b'talba nisperaw illi delwaqt il-Kommissjoni Petizzjoni Ovvjament, fuq spejjeż tal-parlament tal-parlament terġa tmur f'dawk l-artijiet, f'dik il-kultura, f'dik l-istorja, f'dak iż żbuħija u u tikkontrolla u tara x'dak li qed jiġri fuq l iskart Grazzi ħafna. Grazzi, m'hemmx iktar talbiet għall-interventi, infakkarkom dan huwa biss l-ewwel moment ta' konfront dwar il-missjoni li saret il-ġimgħa l-oħra fil-kampanja wara nitkellmu fuq il-proposta tal-Kommissjoni mill-kap ta' delegazzjoni tar-rapport bil-miktub u mbagħad inkun nistgħu naħdmu fuqu u nistgħu napprovawh kif inu kif qaltilna il-President Merkels f'Ġunju. Allura il-President Merkels qalet illi fi li l-autoritajiet li l-taqaw maħħom fil-kampanja kienu daħlu għal din ir-responsabilità ftit ġranet qabel u għallura jina stidint il-president tar-reġjun kif ukoll l-assessur illi ġi nominat del-waqt dak li għandu xaqsam ma l-iskart fl-ambjent hawnhekk Brussell fil-Kummissjoni biex jatina dettalji illi ma setax jatina l-ġurnata l-oħra għadu kifħa e, peressi kien għadu kifħa il responsabbiltajiet tiegħu biex nippreċiża wkoll żgur illi iltqajna ma' diffikultajiet mal dak mal-kollega mal Merkels diffikultajiet li xejn ma ħadna pjaċir li niltaqgħu magħhom imma kellna nafdaw il-kontroll ta' dawn is-siti tal-kompanija għall-militar, għall-armata, għal għall militar għall armata U allura bil-fors kellu jkun il-tqajna ma' regoli eh, diffiċli u stretti eh, u daġġara fl-ewwel ġurnata meta ma stajniex nidħlu f'dawn is-siti wara li formalizzajna f'dik l-istess ġurnata l-aġenda l-ġurnata ta' wara wara li għamilna talba b'mod formali mill-ewwel aħna irċifejna ir-risposta il il-tweġiba li xtaqna. Tweġiba li fost oħrajn ċittadini u speċjalment membri tal-medja kollom il-konferma li aħna rċifejna li b'mod periodiku ikun hemm aċċess f'dawn is-siti għal membri tal-medja u għall awtoritajiet Dejjem jekk isegwu regoli illi diġà illi ġew biex ngħidlek imposti minħabba sitwazzjoni li qegħdin jgħixu fihom f'dik iż-żona. Kjarifika tal-aħħar is-sitwazzjoni eh, sfortunatament hija drammatikas, veru, Situazzjoni li ġiet kristallizzata fis sentenza li natat eh, eh, fl-4 ta' marzu li għadda, sentenza li tirreferi għal fatti li seħħu fil-kampanja u li ġew irrapportati fil-petizzjoni sa Lulju 2007. Dik is-sentenza tikkristallizza il-fatti sa Lulju 2007. Minn dakinhar law saru barra mid-dramma li aħna ma stajniex ma nivverifikawx, hemm żgur e, e, problema e, għandna id-dover nivverifikaw jekk daw l-aħħar sentejn u nofs jisar xi ħaġa, jisar xi intervent biex tiġi modifikata dik is-sitwazzjoni. U xi ħaġa kif hija fid-dettaljat fir-rapport, xi ħaġa saret, xi ħaġa bdiet u bla dubju għat għanna tħassib leġittimu, tħassib leġittimu ta' ċittadini dwar id-direttivi fuq l-ambjent u fuq is-saħħa u dan aħna għanna id-dover li nivverifikaw id-dettalji fid-dokumentazzjoni enormi li tiġi motija l-inna. Pero rridu nsemmu il- illi jem dan il-rieda ta' għajnuna mill-naħa tal-autoritajiet lejn il-missjoni li marret il-kampanja. Allura, kif qal il-kollega tijaj li jixti jitkellem Jiddispeċini il qed nitkellem tard, ni qed kolli nitkellem tard, għadni kif wasalt issa, nemmen li l-affarijiet li diġà semmit il-President huma wkoll l-opinjoni tiegħi jiena sibt situazzjoni ta' tħassib kbir imma wkoll hemm ħitma d-dejja illi tinkoraġġina u nittama li tiġi naslu għal konklużjoni. Dinja sfida biex aħna E, li teżisti fin-naħa tisfel tal-Italja. Il-kwistjoni ta' problema ta' skart f'dawn il-postijiet aħna kellna fuq spallejna situazzjoni diffiċli komplikata ħafna qed nitkellmu għaffajt li ġraw f'dawn l-aħħar snin sforzi li għaddejjin bħalissa għax anka l-komunità lokali e, qed jagħmlu sforz enormi u importanti u ta' impenn. Jien nemmen li l-Ewropa għandha tkun tista ta' kumpanja dan l-isforz u tħares b'attenzjoni kbira lejn dan l-isforz enormi li għaddew u tikkontrolla il-pass li qed jittieħdu u li jistgħu jittieħdu fix-xhur eh, li ġejjin biex bekk jiġi assikurat li eh, ma nerġawx naslu għal dawn is-sitwazzjonijiet ta' emerġenza u li żbalji illi dawn is-sitwazzjonijiet ta' emerġenza ġabu magħhom jiġifieri li jinfetħu sit li jmorru kontra l-ambjent u kontra eh, il-wirt ambjentali U allura nemmen li l-battalja għaddejja irridu nappoġġjaw din il-battalja speċjalment fuq żewġ punti li naħseb huma fundamentali ħafna min-naħa l-waħda dik ta' tnaqqis tal-produzzjoni ta' skart din hija vera sfida anka kulturali u ċivili f'dak it-territorju mbagħad fuq in-naħa l-oħra natu sistema ta' ġbir ta' skart li jkun differenzjat u anka fuq eh, din il-bazi li żgur eh, li eh, li jisir blajnuna tal-autoritajiet lokali. Fl-axħar ħareġ ukoll imma dan hu riżultat ta' pro problema ta' e, komunikazzjoni ma' ċittadini. Anka f'dan il-punt nistgħu nejnu għax fi situazzjonijiet liktar eh, diffiċli ta' emerġenza anka s-saxħa ta' ċittadin, importanti li kollna livelloli ta' parteċipazzjoni minnaħat ta' ċittadin. U allura importanti l-missjoni tagħna u l-preżenza tagħna għax dan huwa importanti allura li nerġgħu marru lura ħanaraw x'ġar. Il-biex wara sentiju nofs naraw xi jkun sar U dan huwa kondizzjoni biex naslu għall-anijiet li għalija naħseb illi din il-missjoni ġabret b'xi mod wara tlettijiem erba illi kienet fil-kampanja. Grazzi ħafna. Skużawni li kont tard. Grazzi l-onorevoli Pozzolino għal-Kummissjoni ma nafxi u se jkun hemm eh, l-intervent Mark Leme. Grazzi, Signora President. U din it-tema Naħseb l offert essenzjali intqalu biex informazzjoni partikolari x'nadilkom. Id-deċiżjoni ingħatat mill-qorti fl-4 ta' Marzu 2010 eh, kif għattu intom. F'dan il-każ allura aħna ħanoħorġu eh, itra lill istati membri, l-Istat membru konċernat biex eh, naraw x-mizuri għandu f'moħħu li jieħdu biex jiġi qabel l dritt komunitarju. L-istess eh, għamilna ġir għabel fir-rigward tal-Italja qabel. Mbagħad nistennew weġiba fi żmien xahrejn fejn l-Italja tista' tgħidilna kif ser twettaq sistema integrata ta' ġestjoni u x'kienu l-miżuri li jkunu tħidu sa dak it-tant. Fakkarkom f'ħaġa fil- qafas ta' trattat ta' Lisbona għall-implementazzjoni ta' deċiżjonijiet il-Kommissjoni għandha proċedura aktar accelerata, aktar rapida, għax eh, għanna stadju fejn aħna nejnu l-implementazzjoni fl-artiklu 260. Ġifiri, emmek wasalna fuq is-segwitu li issa għettinata bħala azzjoni għad-deċiżjoni. Għora, deċiżjoni li t-tihdet. Grazzi u koll il-rappresentant tal-Komissjoni u tal-li aġġordnajtna għal-punt li għadġordnajtna għal punt li għal punt li jmiss. U skont l-agenda numru 16 għax il-numru 15 ġi retirat eh, minnaħat tal-koordinaturi tal-gruppi. Il-numru miktib numru 16 huwa prezentat mis sinjura Menendez, il-firmatarju mhijiex mhux prezenti u allura ngħaddi l-kelma l membru tal-Kummissjoni. Uh, Grazzi ħafna l-ewwel qed jekk tippermettili biex Inqasru nixtieq ngħid li punti 16 sol xien xas mat niġis tal-arja mod partikolari kwistjonijiet ta' kif l-Istati membri u l kummissjoni qed jittrattaw din il-problema. Lura jekk tippermetti li forsi nqatta' minuta nispjega l-proċess li qed jieħu l kummissjoni mbagħad forsi nirreferi għal dik l-istqarrija waħda fejn imbagħad nitkellem fuq il petizzjonijiet kollha f'daqqa. Eksew? Mena, dak li għandu xaqsam mal particelli fl-arja, hemm regolament mill-2005 dan ġil konfermat mid direttiva l-ġdida adottata fl-2008. Illi wkoll tippermetti ta' ċertu kundizzjoni li l-Istati membri sal-2011 jistgħu jizaw dak iż-żmien biex eh, jikkonfermaw fuq eh, il-valuri massimi ta' dawn il-parteċipalli PPM 10 hemm 350.000 ruħ li imutu minħabba mart li żviluppa minħabba espożizzjoni għal dawn il-partiċelli msejħa PM10 aħna hekk insejħulhom. Għatta proċeduri ta' ksur inbdew edin fi stadji differenti, waslu fi stadji differenti għax din id-dispożizzjoni addizzjonali biex kunem aktar żmien il-Kummissjoni wkoll qed tevalwa avviżi partikolari illi natam l-Istati membri biex jiksbuna iktar żmien. Issa mena għandur id-direttivi speċifiċi u nispjega kif F'kas partikolari kif l-affarijiet ħadmu fil-petizzjoni 265 fejn qed nitkellmu fuq eh, espożizzjoni f'kieħom għal storbju u trapp minħabba fabrika tal-azzar qed naraw illi xorta hemm espożizzjoni aktar mill-livell med aċċettabbli għal PM10. Kummissjoni nidet il-proċedura ta' ksur xi ftit żmien ilu issa fit-22 ta' Marzu ħriġna opinjoni b'raġunijiet kontra Spanja talli nqabżu l-livelli tal-PM10. Allura hawnhekk qegħdin nistennew tweġiba mill-istat membru biex naraw kif ħanimxu aktar il-qoddim. Iħom hija zona fejn spożizzjoni aktar mill-livell aċċettabbli ċridu nistennew ir-raġuni issa. Din il-fabrika tal-azzar għandha permett tal-IPPC. Imma fiż-żona tal-madwar tal-impjant wieħed irid jara kif hemm dawn il-livelli daqshekk għolja. Dwar l-istorbju, il-mappep ta' fejn hemm l-istorbju ingħataw fl-ewwel sottomissjoni kienu nieqsa. Pjanijiet tazzjoni li jorbtu l-problema identifikata fil-mapep tal-istorbju mal-miżuri partikolari ħajġu implementati issa qegħdin Ma Madan kollu analiżi preliminari qed turi illi l-pjantazzjoni ma tressax. U ħankomplu b'azzjoni biex nizguraw illi l-pjantazzjoni il titressaq kif suppost. Mela, dak kien fuq il-petizzjoni numru 265. Nitalba kek forsi inkomplu bil-pont li jmiss. Jek t-konferma li li u bint inkarigata li xawnek kazzi għannat li eh, inti se tressa l-istess pont ukoll. Is-soġġetti huma simili ta' xulxin forsi nistgħu nevalwaw mutnej f'daqqa, għagrazzi. Thank you, Madam Chairman. Grazzi. Fu il-petizzjoni għatli ta' wieħed fuq kamis kien hemm installazzjoni industrijali li fil-midwar tagħha il-livelli tal-PM10 qabżu, però din mhix koperta din l-installazzjoni mill-IPPC. Hawnhekk is-sitwazzjoni differenti, il-konformità ġiet miksuba fl-2008 ma' livelli aċċettabbli u issa qed naraw li m'hemmx ksur tal-leġislazzjoni Ewropea fuq il-kwalità tal-arja. Madan kollu sa dan iż-żmien kellna skambju mal-awtoritajiet Spanjoli biex niżguraw illi il-kwalità tal-arja tiġi mkejla kif suppost din iż-żona għax kif intqal il petizzjonant minkejja illi fl-istazzjon ta' monitoraġġ ġiet irreġistrata, ġew reġistrati livelli aktar milli dak li huwa aċċettabbli dawn qatt ma ġew rapportati lill kummissjoni Allura rridu eh, resqu dan il puntu nafsu fuq mill awtoritajiet Spanjola illi huma jridu ikejlu il-livelli madwar it-territorju kollu konċernat. Fuq il-petizzjoni li jmiss nfassar milkom jħaniħu punt 18. Numru 14-5-2007 eh, fuq it-nġis industrijali. Iva, xaq niftaħ id-debattitu. Jina għat iż-żewġ petizzjonijiet ta' qabel flim kienu ġkunu fl-istess suġġett u eh, it-nej kienu inkarigati kien karigata li għam il-kollega tijak għalissa, però xtaqt nwaqqaf l-affarijiet, għalli narawem għawx minn t-intervjeni fuq 17, un bat naġru 18 li hija kompetu tijak. Il-kollega Majer. Sì, muchas gracias, Presidenta. Iva, grazzi, Signora President. Jina xtaqt najt illi il-petizzjonijiet numru 16 u 17 għandhom jibqgħu miftuħa. Dan li xtaqt nitlob jiena. Għax dawn kif qalet il-Kommissjoni fuq il-petizzjoni numru 16 jikkonċernaw kwestjonijiet li għadhom ma ġewx solvuti. U fil-kas numru 17 il-kejl il lisar sar rip zona ta' Alkanis hemm bżonn il-Kummissjoni tkompli naqra tistudjuhom aktar. Allura il paritja u l-inħallu tnelli huma miftuħa. Sinjura Terkisa. Grazzi ħafna, Sinjura President xtaqt ngħid xi ħaġa jiena fuq il-petizzjoni numru 16 illi l il kummissjoni kkummentat fuqha. Skont l-informazzjoni tiegħi naħseb li ta' min ħalliha miftuħa din il-petizzjoni, iżda skont l-informazzjoni tiegħi xi azzjoni korrettiva qed ġa fuq l-istorbju, t-nġis li qed jiġi maħlu mill-istorbju. U sa' ġunju 2010 suppost affarijiet ikunu kif suppost. Allura għanna nħallu din il-petizzjoni miftuħa ma ġala darba l-miżuri korrettivi kollha jkunu qegħdin jaħdmu u jkunu eh, daħlu mill-awtoritajiet reġjonali u imposti fuq il-kumpanija minħabba li hemm data data tal elu biex jimplementaw dawn il-miżuri ġunju tal-2010 kif qedtilkom naħseb Emmek, f'dak iż-żmien imbagħad għandna naraw jekk dawn l-affarijiet il-petizzjoni tan nies inħalluhom miftuħin. Issa fuq il-tieni waħda il-Kommissjoni semmi d-dejta mill-2008, però skont l-informazzjoni tiegħi matul l-aħħar tliet snin kien hemm waqa' mhux ħażin fil-livell ta' tniġis kemm f'dak li għandu x'aqsam mal-attajjim fejn il-limitu nqabeż kif ukoll fil-kwantità annwali fl-aħħar sentejn il-kejl fl-istazzjonijiet fl-erba differenti ta' ħihon. waslu għal-konklużjoni illi l-medja ta' kuljum ma nqabżitx f'dak xaqsam mal-PM10. Il-leġislazzjoni tippermetti li jkun hemm biss 35 jum fejn inqabes il-limitu u allura l-aħħar reġistru li għandna juri li mxejna tajjeb. Ma nafx il-Kommissjoni x'informazzjoni għandha fuq il-mappa ta' fejn qed joħorġu mif qed joħroġ l-istorbju. Però dak li qalet il-Kummissjoni ma jaqbilx ma dak li qed naħseb jiena ma l-informazzjoni li għandi. Il-Kummissjoni jitkellem titkellem u ħadd xie jitkellem. Il-Kummissjoni. Iva? Okay, thank you. Sorry. Grazzi. Għedin ħares li Signora President biex nara Ivan intervent kajka, Signora President, grazzi. Nixtieq ngħid li jiena nappoġġa fil-fatt il-fatt li nħallu miftuħa l potizzjonijiet imres għallu. Nittama li l-Kommissjoni segwi tajjeb dawn id-dossiers b'mod partikolari fuq il-miżuri illi ma tantxuma differenti għax eh, it-tieni waħda eh, numru 17 tal-2008 dik hija dejta provizorja tiġa qegħdi fl-2010 u allura ħafna drabi bil-petizzjonijiet li nirċivu dejjem l-affarijiet tkun hekk hemm iż u meta dan jikkonċernat niġi dan ifisser li hemm is-saħħa tal-persuni konċernati fin-nofs allura wieħed forsi jista' jkollu elementi naqra aktar friski, riċenti li forsi jistgħu jserħuna naqra aktar rasna wkoll. Spanja ċertament għamlet eh, ħafna sforzi fuq dawn l-affarijiet u kull darba kun hemm elementi li naraw li kunu naqra imbeda. U allura naħseb eh, li petizzjonijiet għanna nħalluhom miftuħa u naraw kif nistgħu niksbu informazzjoni ġdida biex imbagħad inkunu nistgħu nagħtu d-deċiżjoni tagħna aktar il-qudiem. Grazie, di nuovo responsabile della Commissione, mi scusi per prima. Grazie issa il-Kommissjoni, skuża ruħi tal-ewwel. Mena, mela, l li tkellmet l-ewwel nixtieq ngħid li naqbel fuq l-istorbju rrid ngħid li aħna għadna qed nevalbaw l-informazzjoni mogħtija fuq eh, l-azzjoni kortiva li ħadd ittieħed, allura ma nistax nitkellem fuq din il-ħaġa bħalissa. Fuq tniġġis tal-arja iva, biex ma xin qassart il-preżentazzjoni tiegħi kien hemm titjib fil- livelli ta' konċentrazzjoni ta' parteċipali ir Irreferejt għal 2008 dik hija l-aħħar dejta uffiċjali li l-istat membru tagħna. Id-dejta tal-2009 taslilna l-aħħar ta' Settembru ta' din is-sena. Forsi bħala komment eh, għall-aħħar eh, intervent, eh, aħna nemnu informazzjoni aktar immedjat anke fuq bażi provizorja tista' tkun siwi anke għax-xogħol ta' politika tagħna kif ukoll għal iskambju bejn l-istati membri għalhekk aħna qed nipproponu fir-rekwiżiti reveduti fu l-leġislazzjoni, l-ġasam mal kwalità tal-arja, l-leġislazzjoni, l-informazzjoni ta' di mod aktar malajr u l-istituzzjoni fil jgwadanjaw minn dawn l-affarijiet. Mena ħanżomu għom miftuħin u naraw imbat x-mizuri ħanniħdu. Mena naddu għal petizjon numru 18-145-2007 il-petizjonanti mux edin għonek naddu rappresentant tal-Komissjoni Sur Peter Biden. Thank you. Grazie ħafna, Signora President. Din il-petizzjoni tikkonċerna t-nġis industrijali fi zona ta' Trieste. Il-petizzjonant eh, jitkellem fuq l-impjant tal-azzar ta' servola u ħames impjanti tal-ġessoni ta' tisfija tal-ilma fiż-żona u dan l-għajem kwistjonijiet fuq t-nġis tal-urja. Hemm direttiva fuq eh, tisfija tal-ilma u d-direttiva IPPC. Fuq direttiva dwar tisfija tal-iskart urban, tiġab ehm, dit proċedura kontra l-Italja minħabba li ma nżammewx mal dak li hemm fil-leġislazzjoni u allura din il-proċedura qed tiġi indirizzata qed tindirizza din il-kwistjoni fuq l-impjanti ta' tisfija tal-ilma. Issa fuq eh, ġis tal-arja dan huma l-punti li ħan nitkellem issa. Hemm proċedura kontra l-Italja fuq dil il-kwistjoni wkoll fuq it-nġis fuq il-materjal tal-partiċelli. Fuq direttiva IPPC hemm azzjoni bilaterali allura l-Kummissjoni tal-Bet informazzjoni mill-Italja fuq dal-impjant partikolari u l-Italja konfermat li dan l-impjant għandu permess li ħareġ taħt id-direttiva tal-IPPC. U koll hemm proċedura ta' ksur għaddejja kontra l-Italja b'mod ġenerali minħabba li m'għamlux progress fil-permessi. Imma Mħabba li din l-installazzjoni għandha permess dan mhux rilevanti hawnhekk. L-awtoritajiet Taljani konfermaw li fil-permess tal-IPPC ta' din l-installazzjoni ħarġu miżuri adattati u miżuri aktar stretti intalbu wara l-proċedura ta' ksur. U bħala riżultat ta' non-konformita il-form tal-installazzjoni kellu jingħalaq matul l-2009. Grazie għal xaħat jiex jitkellem. Jekk le. Minn dak li qalet il kummissjoni qed naraw il-bżonn li nżommu din il-petizzjoni miftuħa. Bżonn naraw x'ser joħroġ mill-proċeduri ta' ksur u l-monitoraġġ li jsir mill kummissjoni minn mela ħanżommuha miftuħa. Petizzjoni numru 17. petizjonant muxaw il-rappresentant tal-Komissjoni. Grazie ħafna, Signora President. Hawnhekk il-kwistjoni waħda lokali. Din hija l-problema ta' ħafna traffiku fi triq partikolari qed iwassal għal espożizzjoni qawwija għal trapp u il-materjal partiċelli partikolari fl-arja u storbju wkoll. Il-petizzjoni tindirizza żewġ punti l-istorbju l-ewwel net, l-ewwel net minħabba li din it-triq ma taqax taħt l-ambitu ta' direttiva fuq l-istorbju ma taqax allura taħt il-leġislazzjoni Ewropea allura ma tantx hemm wis x'nistgħu ngħidu fuq din il-ħaġa. It-tieni fuq il-kwalità tal-arja nirreferikom għall-istqarrija ġenerali għamilt fil-bidu fuq il-PM10. Minħabba li dinja anke qegħdin ngħidu li dinja problema lokali, żona kollha fejn qiegħda din it-triq hija esposta għal livelli għolja ta' konċentrazzjoni tal-partiċelli PM10. Allura, il-Bulgarija applikat biex eh, għal din iż-żona ikollu naqra aktar ħin biex tikkonforma mal-livelli massimi wara li l-Kummissjoni evalwat il-pjanijiet ta' kwalità tal-arja li kienu qed jistabilixxu miżuri biex din il-problema tiġi indirizzat, rajna li dawn ma kienux kif suppost ma wrewx li konformità ħadd inkiseb fl-2011 għalhekk il-Kummissjoni oġġezzjonat din id-deċiżjoni ħarġet dan l-aħħar l-aħħar tas-sena l-oħra. Minħabba fek il-Kummissjoni se qiegħda tikkonsidra li tgħaddi għall-infurzar kif għamlet ma għatta stati membri oħra biex niżguraw li kulħadd jiġi trattat indaqs. Dakum. Ci sono interventi. Għaw xi interventi forsi? Jekk mawx? Naħseb li s-sitwazzjoni hija simili bħal petizzjoni preċedenti, għadda santi jidher li attivitajiet li għadhom għaddejjin komitat u għal daqstan komitat għandu jkompli jistudja del petizzjoni nżomma miftuħa sal punt li jmiss 20 il-petizzjoni numru 0553-2007 s sur Gobel darbuħra. Thank you. Um... Grazzi. Din mish problema lokali, din hija kwestjoni ta' azzjoni biex kif inħarsu ċittadini ta' Varsavja mill-espożizzjoni għal partiċelli. Anke l-ossidju ta' nitrogenu qed jissemma. Varsavja l-livelli għadhom qed jiġu maqbuża il-valuri, il-limiti għaddi diossidu ta' nitrogenu ħaj daħlu din is-sena, ċfiri nkunu nistgħu naraw fil-2011 mhux qed jiġu maqbuża f'dak il samma mal mal-PM10 l-awtoritajiet Pollakki eh, notifikaw il-Kummissjoni fuq il-pjan ta' kwalità l-Varsavja. Il-Kummissjoni kollu rat li notifika li tilna mhix eh, kif suppost miex bizzejiet u oġġezzjonajna fuq tliet kondizjoni timsemmija fid-direttiva. L-ewwel nett jekk il-miżuri kienux biżejjed qabel 2010, t-tini nett jekk il-kondizjonijiet esterni mhumiex qed jiġu eh, indirizzati bħal per eżempju l-kondizjoni klimatiċi u t-tielet net jekk il-miżuri mhux biżel biex niżguraw li l-konformità tintlaħaq sal-2011 bażi ta' din id-deċiżjoni l-Kummissjoni issa għaddejja bi proċess ta' il li tnida qabel ma tieħdet id-deċiżjoni fuq l-agglomerazzjoni tal-Varsavja għax l-awtoritajiet Pollakki ma tawx notifika fuq iż-żoni kollha fejn il level kien qed jinqabes is-sur Bussinaru. Grazzi, jiena ħan semmi aspett wieħed illi fl-opinjoni tiegħi huwa rilevanti ħafna għal dawk il-pajjiżi ir-reċentement naqdu fl-Unjoni Ewropea. Jekk id-direttiva hija tajba, l-implementazzjoni, plus implementazzjoni mhux biss fil-Polonja u pajjiżi oħrajn bħal Sevjevo jew każijiet oħrajn li huma simili Fir-Rumanija wkoll għanna l-istess problema l-ewwel bl-implementazzjoni tar-regolament Ewropew dwar l-standards ukoll il il-notifikazzjoni Komissjoni Ewropea il-validità tagħha ġara darba eh, ekonomika differenti tal-petizzjonijiet fiġi jiġifieri, prezzant mod kif il-gvernijiet u l-awtoritajiet qed jimplementaw il-regoli Ewropej għada ħaġa illi għadha dajfa ħafna. U din ir-raġuni għalfejn iċ-ċittadini Ewropej huma tant imħasba bħal fil-każ tal-biodiversità. Naf tajjeb ħafna li fir-Rumanija u pajjiżi oħrajn l-implementazzjoni ta' regoli Ewropej għada ħaġa fqira ħafna. Fl-ħar mill-aħħar iċ-ċittadini Ewropej i iweħlu bir-raġun jew le lill-Parlament Ewropew ukoll il-Kummissjoni Ewropea. Grazie. Grazie kollega Bossinaru, mhux iktar interventi nħallu miftuħa il-petizzjoni wkoll. Kun Nkomplu, petizzjoni numru 20, 1066 tal-2008, Sebastian Proizi, jek joġbu? Merci, Madame la Présidente. Grazzi din il-kwistjoni. Fl-inkjesta taħal kommissjoni għalet eh, li din l-istituzzjoni universitarja l-Open University fil-Renju Unit eh, li tagħti talim fuq distanza fil-fatt eh, tipprattika ugwaljanza fit-trattamenti tal-diskrizzjonijiet. Anzi, għandha pratika diskriminatorja għanda prezzijiet irħas għal residenti tal-Unjoni Ewropea u ħarira aktar għal dawk li qegħdin fl-Irlanda mbagħad prezz ola għal dawk li jgħixu fuq il-kontinent. Dan minħabba illi finanzjament eh, tal-edukazzjoni għolja fir-Renju Unit jiġi stabilit skont kriterji mill-gvern li mdu xaqsam mal-lat ta' studenti residenti fl-università. Dan il-sir għall-universitajiet kollha illi fir-Renju Unit jilqgħu lill istudenti li jsegwu l-korsijiet l-Open University huwa stabbiliment li jagħmel distance learning. Allura l-istudenti tal-Unjoni Ewropea ma jaqgħux taħt il-kriterji ta' finanzjament pubbliku u għalhekk l-Open University għandha dawn il-miżati ta' skrizzjoni li huma ola. Il-liġi applikabli tal-Unjoni huwa l-artiklu 20, l-artiklu 18 hawnhekk, l-artiklu 20 jitkellem fuq ċittadinanza Ewropea. Dan jagħti li kull ċittadin Ewropew drittijiet mod partikolari id-dritt li ma jkunx hemm diskriminazzjoni kontri fl-osma li għaw taħdan it-trattat. L-artiklu 1, 65, paragrafu 2 ta' trattat jitkellem fuq li wieħed jista' ħeġġeġ eh, it-talim fuq distanza u allura aħna qed naraw illi hawnhekk hawn diskriminazzjoni għabbażi ta' ċittadinanza bdejna proċedura kontatti bħalissa bejn is-servizzi tal-Kummissjoni u l-Università bħalissa ma nistax nagħti aktar informazzjoni mal-Kummissjoni tittama li renju Unit kun tista' tikkonforma mal-dritt tal-Unjoni Ewropea u l-Università fit-tieni nofta din is-sena tkun tista' tagħtina aktar informazzjoni. Grazie, ci sono interventi? Grazie ħafna, għawx interventi? Iva, din hija petizzjoni tal-2008 mill mela qed nara jien u llum qegħdi it-tlieta fis-sena 2010. U nistaqsijien, kemm żmien għandna bżonn biex nirregolaw is-sitwazzjoni eh, kif kif ġiet msemmi qabel. Hawnhekk qed naraw illi il-komissarrat li kien hemm ksur l-2008 għadda l-2009 u l-2010. Fejn hi l-effikaċja u kif aħna ħanabżu għad-drittijiet taċ ċittadini Ewropej. Din mistoqsija ma nittama illi fl-aħħar mill-aħħar il-Kummissjoni il-bżonn il-Kummissjoni taġiġi b'mod aktar effettiv, mod aktar prammatiku, jitwetaqx iħħaġa bżon juża inkella nispiċċaw bl-istess situazzjoni palma kellna ħafna każijiet, ħafna spjega, imma l spiega mhux dejjem tkun it-tweġiba li l-ċittadini Ewropej ikollhom bżonn u jeħtieġu. Non so se ho ben compreso, ma... Ma nafx hekk fim xtajjeb mek l-appell kien indirizzat lill-Kumitat Eżekuttiv naqbel miegħek perfettament. Tajb wisq. Naqbel miegħek naqbel mal-appell tal-kollega Bozzinaru il- petizzjoni nżommu miftuħa sabiex sakemm ikun nafu aktar informazzjoni. L-aħħar punt, petizzjoni 0683 tal-2009 Rabżan tal-Kommissjoni, Jessur Lavrinsus. Mikrofon għal-kellim. Oui? Sussio dibri medran. Iva tistaw tisimawni din petizjoni ġeja minn studenti italjani fuq il-metodu ta' kalkolu tal atta ta' krediti akkumulati minnaħa tal-istudenti fil- matul l-istudji tagħhom ħalli jkun jistgħu jitrasferixxuhom lejn stat membru ieħor fejn huma jkomplu l-istudji tagħhom skont is-Sistema Ewropea ta' Akkumulazzjoni u ta' Trasferiment ta' Krediti ICTS, skont il-petizjonant l-istudji li għamil fl-Italja għandhom eh, jatuhom dritt għal 300 kreditu. Meta marru jistudjaw fl svezja fil danimarka u fir renju Unit, irċevew bejn 180 u 240 kreditu, mbagħad ma kienx bizzejet. Kien hemm ħafna progress dan il-qasam. U b'mod partikolari taħt id-dritt komunitarju li għamxa sama l-komunikazzjoni. Meta nqabluh ma sen qabel, wieħed ma setax laqas jitlob biex jara li jkun hemm proċedura ta' ksur. Nafu li ux regoli obbligatorji f'dan il qasam imma qed ngħidu li deċiżjoni meħuda f'dak li x'qasam ma' rikonoxximent mill-universitajiet jew minn awtoritajiet l-oħra għandhom jagħtu raġuni jekk jirrifjutaw għandu jkun hemm proċess ta' appell. Fl-Ewropa hemm ħafna universitajiet U allura dan il-kalkolu mhux dejjem huwa faċli wieħed jagħmlu laqgħa seżat, ma jisbeħ ma jista' jkun bidfor eżatt allura il-Kummissjoni għandha bżonn li kollha trasparenza hemm ħafna progress dan il-qasam imma wieħed ma jistax li dan jisir f'kull każ. Student Svediż eh, li jixtieq jikalkula l-affarijiet skont kif jaħsebu mhux bil-fors eh, li l-istituzzjoni taħseb l-istess bħalu meta imur jistudja fi stat membru ieħor. Hawnhekk għandna l-pubblikazzjoni illi aħna batna l-55 petizjonant il-Users Guide tal-ICT. Emmek kollox huwa spjegat b'mod analitiku indikajna il-paġni li jittrattaw il-kwistjoni li tikkonċerna l-petizjonanti. Dak kollu li l kummissjoni se tagħmel dal-qassam. Ci sono interventi da parte... Għawx interventi minna tal-kollegi, il-kollega Green. Moi, je voudrais... Nixtieq ngħid li huwa essenzjali illi nwieġbu li ċittadini Ewropej żgħażagħ tagħna. Aħna qed nibnu l-Ewropa li hom naħseb le u allura l-Ewropa għalija huwa spazju kbir ta' libertà. Hija ħaġa importanti ħafna għalina din U allura meta qed naraw li għad baqa differenzi fir-rikonoxximent tal-kwalifiki għax b'ċerta ħażin aħna drabi hawnhekk naraw petizzjonijiet jew hawnhekk bħal manna fuq il-krediti tal-universitajiet li mhumiex aċċettabbli. Anke jekk dan jiddependi mill-istati membri ma jikkonċernax eżattament il-kompetenzi tagħna, għandna aħna naraw kif inċaqalqu l-affarijiet fl-istati membri u inwieġbu b'mod pożittiv lil dawn iż-żgħażagħ. Naħseb għandna bżonn għandna bżonnhom. Io eh, condivido, condivido i rilievi. Jina naqbel ma l ħsibiet tal-kollega Gruni u naħseb li f'din il-fazi tas-sew iridu nifqu u nirriflettu dwar petizzjonijiet illi bħala suġġett taħħom għandhom kwistjonijiet eh, kemm xejn mhux muxari l rikonoxximent ta' l-ekwivalenzi għall-awri krediti affarijiet li kompromettu il-ċirkolazzjoni ħilsa ta' servizzi ċittadini. Għalina titerċara li l-Kommissjoni manda lebda intervent li flitajt għamlu referenza għal sit elettroniku sabiex tiksbu informazzjoni. Jien nixtieq li din kummissjoni kużoni paldi titratta biftit aktar serjetà. Dil petizzjoni ħanżomma formalment miftuħa sabiex nkunu nistaw nagħtu ħsibiet aktar wisa għal din l-istess petizzjoni. Jew nistgħu nagħlquha? pero nimpenjaw ruħna sabiex niftħu riflessjoni fuq punti simili. U ma żewġ alternattivi kemm xejn simili. Nalqu? Le. Nżammu għam miftuħa petizzjoni, mbagħad mal-koordinaturi naraw x'inhi l-aqwa triq li nistgħu ngħidu sabiex nitrattaw it kwestjoni faktar dettal. Inexxina ntemmu l-agenda fin rekord u għal daqstant nistaw nalqu il-laqa tal-komitat. Ah, per quanto riguarda... Għanda krandu xjaqsa it-tini parti tal-agenda għanna talba mill-kollega Oken Biss fuq il-punt 32, punt 32 l pont punt li u anklus staħt settini parti. Grazie ħafna.